Colleagues, Eżis kollegi, nishtiq nistaqsikom biex isibu postkom ħanibdew il-laqa. It-tieni sessjoni tagħna di plenarja tal-din il-laqa interparlamentari fuq ir-reviżjoni tal-istrateġija EU 2020 u prioritajiet għaċ-ċiklu tas-semestru Ewropew 2015. Issa qabel ma nibdew dan il-punt ħanqasru ir-riżultat il prinċipali tal-laqa tal-komitat li kellna eh, b'mod parallel bejn il-komitati ikon empl u budget u li kon id-diskuta zewċ punti koordinament Unjoni Ewropea dwar pjan aggressiv ta' tassazzjoni, frodi u evażjoni ta' taxxa u puntiħor dwar servizzi dwar l-Unjoni Bankarja un bat kienem punt kruċjali dwar kooperazzjoni fost il-parlamentari nazjonali u l-kooperazzjoni ta' bejni huwa verament bżonnu qed fuq l-ewwel punt fejn diskutejna problema min-naħa ta' xelluk evażjoni fiskali u fuq in-naħa l-oħra il-kwistjoni ta' pjanar eh, aggressiv dwar it-taxxa u smajna wkoll kif il-Komissjoni għandha l-intenzjoni u kif għandha pjan li tattakka din il-problema fuq livell ta' Unjoni Ewropea u kellna kellima oħra wkoll fuq l-attività illegali dwar l-użu ta' loopholes fis-sistema fis sistema ta' taxxa li hija legali imma li hija moralment disputibbli ħafna u dwar kif nindirizzaw dawk il-problemi nista' ngħid illi ikolli ngħid li konna unanimi fil-nifmu li l-istatus quo jrid jinbidel. Irid jittejjeb xi kollegi wkoll għamlu xi e, tawna xi eżempji konkreti dwar kif korporazzjonijiet per eżempju l-Onrevoli Langen minn 28 kumpanija, 25 kumpanija minn Spanja iċċaqalqu il-kwartieri ġenerali tagħhom marru f'pajjiż ieħor. U qed iħallsu taxxa għax hemmhekk allura l-kwistjoni ta' dawn is-sistemi baxxi ta' taxxa fejn il-valur miżjud ukoll ġie indirizzat u jina ma rajtx differenzi fost kollegi ovvjament nirrikonoxxu wkoll il-livelli differenti ta' responsabiltajiet ta' kompetenzi fil-kamp fil tat taxxa fej kif tafu id-diviżjoni ta' kompetenzi fih dan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma partikolari u hemm ċertu limitu ta' rwol ta' daw eh, setat fih dan il-Parlament Ewropew. U allura il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol kruċjali fuq das suġġett tkellimna fuq l-armonizzazzjoni, konverġenza, kooperazzjoni u kien hemm sens fsejjim komuni per eżempju ta' urġenza bejnietna fuq il-bżon li nimxu l-qoddim aħna kontenti bl-ewwel passi li ttieħdu minna tal-Komissjoni u minn stati membri ferjas differenti imma ikolli najt li kienem impen komuni biex sen oħra meta niltaqgħu wkoll naslu biex ikollna e, soluzzjonijiet. Kif tafu l-Parlament Ewropew ħajibda l-inizjattiva tagħha stess tiegħu stess biex jagħti forma legali fuq il-rapport ukoll ta' investigazzjoni u joħroġ satmim din il-ġimma ma l-Parlament joħroġ rapport ta' inizjattiva leġislativa fuq dal kwistjonijiet kollha. U jina naħseb li aħna assolutament għandna nikkoperaw mal-Parlamenti Nazzjonali biex infasslu dan daw ir-rapporti fuq it-tieni punt mbagħad aħna rrikonoxxejna dal-li ġie iddefinit bħala rivoluzzjoni li għalaqda bankarja Eh, għalmenu revizjoni din eh, xaġa friska għalmenu fil-ġona euro u l-aqda bankarja li għanda tkun għanda twieġa pal ħaddieħor jkun hemm trasparenza kellima saħu fuq livell ta' skrutinju id-diskutejna mm, kif nistgħu ntejbu nikkoperaw f'dal eżerċizzju il għaliex indipendenza hija importanti imma l-indipendenza xorta titkun bilanċjata b'livell bl-istess livell ta' accountability u livell ta' skrutinju kien hemm punti oħra bħal fuq laqda bankarja u laqda finanzjarja rridu morru li lin minn min kif huma l-affarijiet bħalissa għax għandna it-tielet pilastru li huni es biex nam u il-punti kienu eh, misħuqa fuqhom minn f'din il-laqa u l-implementazzjoni wkoll ta' sistema li teżisti bħalissa għall-SSM, is-Single Supervision u l mekanizmu kollu biex li għandu x'jaqsam ma' kriżi possibbli jistaw jistgħu jidru nittamaw li fil-fatlan eh, prinċipali ta' dal-modell il-ġdid u li dak li ħallas it-taxxa jkollu ipatti meta jkun hemm xi kriżi. Ġejna nfakra wkoll fuq ċerti elementi ta' din il-kostruzzjoni u dwar kif fil-fatt din naħdmu fuq din l-istruttura bankarja, dar regolament tal-istruttura bankarja, li huwa sensittiv ħafna, komplikat ħafna test legali li qegħdin niddiskutu bħalissa. Allura din hija taqsira ta' malajr fuq id-diskrizzjoni li kellna u sanat il-kelma li l-onorevoli membru biex titkellem fuq l-empl. Grazzi sur Gualtieri il-laqan interparlamentari fuq il-Komitat tal-Impjegi kien maqsum f'żewġ sessjonijiet l-ewwel dwar l-impjiegi u indikaturi l-scoreboard tal-indikaturi soċjali fil-proċedura tal-izbilanċi u t-tieni kien dwar il-pjan ta' investimenti. Ħafna mill-kellima saħħu fuq l-importanza li noħol u impjiegi eh, imma b'enfasi speċjali fuq impjiegi deċenti u li jirrendu ma nistgħux nibnu fuq impjiegi mhumiex stabbli, Ma nistgħux nikkompetu fuq impjiegi li jirrikjedu ħiliet eh, ta' livell baxx, dak u li saħħu ħafna fuq u l-kelliema. Maria del Martinez, kelliema għal kumitat fuq eh, Amministrazzjoni pubbliċi fis-Senat eh, Spanjol, tkellmet fuq konsolidament f'dawn l-aħħar snin u saħħet fuq kemm itkabbiru l-impjiegi edin juru xejriet iktar pozittivi fi Spanja minħabba fost ħafna affarijiet oħra għal ħafna riformi li qed isiru eh, fis-suq u fil-kamp tax-xogħol. <coughs> dwar is-sessjoni mistoqsija u tweġiba kemm MPs u parlamentari nazzjonali saħqu fuq l-ħtieġa eh, li jonqsu eh, fuq impjiegi li huma prekari <coughs> u nuqqas ta' eh, ta' impjiegi li juma ta' min iserraħ fuqhom. Fuq dwar l-scoreboard il-parlamentari jitkellmu fuq l-ħtieġa li nsaħħu dimensjoni soċjali tal-aqda ekonomika u monetarja u l-ħtieġa li ndaħlu polit, istrumenti ta' politika iktar b'saħħithom ta' natura soċjali biex u li jinkludu automatikament ċerti mekkanizmi biex jittieħdu azzjoni ta' malajr fil-politika fiskali. L-iskorbord għandu jiddaħħal ukoll miri speċifiċi dwar il-kwalità tal-impjiegi. Dik kienet il-pożizzjoni li ħafna mill-parlamentari li tkellmu ħadu u li tkellmu fuqhom u l-ħtieġa biex l impiegi u soċjali ikunu fuq l-istess livell ta' eh, impiegi oħra. Fit-tieni sessjoni s sur Edmur, Edmund Victor, per, eh, president fil-Senat Pollak, tkellem fuq il-ħtieġa ta' rrieda politika fis suċċess potenzjali tal-investment plan. Iċ-ċermen tal-Komitat Konġunt tal-Affarijiet parlamentari fis-Senat Irlandis tkellem fuq il-tħassib tiegħu fuq id-daqs tal-multiplier fiskali u timeline danu fl-implementazzjoni tal-MFC tal-IF tal-EFSI nefsi. kien hemm kelli moħra kienet iktar ottimista imma rridet tassigura il-istati membri huma impenjati illi jgħinu fil-font kif ukoll l-ħtieġa li jattiraw investuri, investituri privati biex e, namlu, namlu l armu tagħna għall-effettività tal-multiplier tista' tgħid li waqt il-mistoqsijiet u tweġibiet il kemm l-MPs u l-parlamentari nazzjonali kienu imdaħla fil-fond fuq l-ħtieġa biex nassiguraw <coughs> il-pjanijiet fl-investment plan ikunu esklużi minn pjanijiet oħra u saħħu fuq il-ħtieġa għal il-potenzjal ta' dan għal intam piegi u saħħu kol fuq ir-wol tal-SMEs. U għal darbohra saħħu fuq l-importanza li aħna nħol u mux Stati Uniti, l-Stati Uniti, imma fuq livell Ewropew, iġifiri l-impoġu l-sforzi tagħna biex noħolqu impjiegi ta' livelloli, impjiegi li veru ja għandhom valur. Allura aħna bħala u anka mhux għalina biss bħala b'net minn ma' soċjetajiet. Grazzi ħafna Marita u issa ġannar twi għal-resume ta' diskussjoni fuq il-budget. Grazzi ħafna, President. Fuq dak li diskutejna Dalodu għal Komitat Interparlamentari dejjem fuq il-qasam tal-budget tkellimna fuq il-kontributi fuq il-pagament il-kontijiet mhux imħalsa mill-2012 kellna tlet kellima mill-Polonja, minn Franza, minn Spanja. U kelmuna dal-għodu dwar x'kienu qed jaraw fuq il-livell territorjali anke fir-rigward il-pagamenti mhux imħalsa u qalu li dan verament taħsara għall-investiment. Għaliex essenzjalment il-budget tal-Unjoni Ewropea jappoġġa l-investiment. Saħqu kemm dawn dawmin fil-pagamenti kawżaw diffikultajiet għal beneficjarji tal-finanzjamenti Ewropej dawk li jmexxu proġetti bħal SMEs, il-laboratorji ta' riċerka u l-aqdiet. U saħqu wkoll dwar kif dawn id-domin fil-pagamenti jaffetwaw il-miri tagħna. Jaffetwawhom negattivament, jiġifieri tkabbir u l-impigi għal ukoll li dan ikollu effett fuq il-fiduċa tal-pubbliku ġenerali u tal-investituri fl-Ewropa u jsaħħaħ immaġni xejn sabiħa li għandha l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod. jekk tridu ħil ta' dak li qed ngħid nuqqas ta' fiduċja tal-Unjoni Ewropea l-elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju jitkellmu waħedhom. Barra minn hekk kien hemm punti ieħor li sar dalodu huwa li meta l-pagamenti jseħħu ikun hemm ħafna monitoraġġ u kontrolli li xi kultant ikunu eċċessivi li joħloq ħafna eżasperazzjoni fost il-beneficjarji u dan ovvjament huwa kawża ta' problemi. Biex insibu tarf dawn il-problemi, naħseb li dak li għannu namlu huwa li nsaħħu l-relazzjonijiet tagħna bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. il parlament Nazzjonali għajla ikollhom kontroll fuq il- autoritajiet budgetari fil-pajizi tagħhom, ġifir il-gvern, u għalhekk matul il-laqatana appellajna lil kollegi membri parlamentari nazzjonali biex ifakru l-gvernijiet tagħhom illi jeħtieġu jieħdu r-responsabilità tagħhom u jirfaw ir-responsabiltajiet tagħhom skont il-konsekwenzi tal-azzjonijiet tagħhom stess. Tkellimna wkoll fuq ir-riażami ta' nofs il-mandat tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF bħala opportunità biex naraw l-affarijiet kif qed imorru isu riażami ta' nofs il-mandat ta' wara l-elezzjonijiet għax l-MFF ġie adottat fil-mandat parlamentari il-ġdid u għalhekk għandna l-opportunità jessa li nindirizzaw il-5 biljun euro fl-2010 li kienu pagamenti mhux imħalsa u issa jammontaw bejn 25 biljun euro u 30 biljun euro fit-tmiem tas-sena 2014. U għalhekk irridu nġelu lill-Istati membri jżommu mal wedit tagħhom, mal-impenji tagħhom, jiġifieri meta jieħdu deċiżjonijiet politiċi. U l-fażi tal-pagamenti hija biss riżultat tal-impenji li jkunu ħadu huma stess bħala stati membri fl-istadju politiku. Għalhekk irridu nevitaw kem jista' jkun li dan jirrepeti ruħu fil-futur. Numru ta' proġetti u programmi batu minn dan bħala problema u rridu niżguraw li l-proġetti li jkollna jkun effettivi biex joħolqu l-impjegi, jtejbu l-kompetittività kif ukoll joħolqu it-kabbir. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ tiffoka l-isforzi tagħha u mhux tinħela fix-xejn. Aħna sħaqna li hemm bżonn ta' flessibilità wkoll u kien hemm mistoqsijiet dwar kemm l-MFF għandu jkun maqsum fuq u fuq kemm snin. Seba' snin huwa perjodu twil wisq u jider illi ma nkunux daqseg flessibli meta niġu biex taw għal ċiklu ekonomiku. Semma u koll dal-ħodu il-li emwis burokrazija li ta' sekwit tfisser xogħol doppju, u għalhekk dak li hemm bżonn huwa li nissemplifikaw il-mekkaniżmi ta' kontroll li jintużaw. Il-fatt huwa li l-Unjoni Ewropea twetta il monitoraġġ u l-kontrolli tagħha imma mbagħad fuq il-livell nazzjonali l-amministrazzjonijiet nazzjonali ikunu involuti u kulħadd irid jikkontrollaw x'inhu jiġri. L-aqwa mod kif nistgħu nindirizzaw din il-problema huwa li jkollna risorsi propji xirqa bħala sistema u hawnhekk għadna qed nistennu mill-proposti tal-livell u li tal-grupp tal-livell li mmexxi minn Sur Monti. Semmejna wkoll rieżami tal-Istrateġija l-Ewropa 2020 u semestru Ewropew tas-sena 2015. Nemnu il l-budget tal-Unjoni Ewropea hija għodda tal-aġeb biex nkunu nistgħu nilħqu l-anijiet tal-Ewropa 2020 u sabiex niksbu koll il-prioritajiet ta' semestru Ewropew. Għal daqstant, għanna dawn lodda fidejna, iżda issa jeħtieġ nindirizzaw il-problemi ta' nuqqas ta' pagamenti biex niżguraw li l-budget Ewropew ikun biċċodda tal-aġel u jibqa' hekk. Barra minn hekk il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jintuża biex inneħħu it-naffir ta' ċittadini u nuqqas ta' fiduċa. Nuqqas ta' fiduċa edem u l-Ewropa tista' timxi l biss bil-fiduċa ta' ċittadini Ewropej. Għanna wkoll il-pjan ta' investiment ta' 315 biljun li jkun effettiv biss jekk l-investituri kif ukoll il-beneficjari ikollhom fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-Unjoni Ewropea titiżomma l-impenji tagħha u tagħmel dan mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Il-President, eh, nistgħu nibdew is-sessjoni plenarja tagħna fuq ir-reżami tal-Ewropa 2020 u l-prioritajiet għal semestru Ewropew tas-sena 2015. L-ewwel qed nixtieq nilqa' il-Viċi President tal-Kummissjoni inkarigat mill-impigi tkabbir investiment u kompetittività, Sur Katajnen. Grazzi tal-li prezenti fostna din il-laqqa interparlamentari u ngħaddi l-mikrofonu minnu fih lilek. Nik Mr. President, Coltieri, thank you very much. Uh, it's really an honor and, and privilege to be invited this very Grazzi huwa privileġġ li ġejt mistieden għal din il-ġimgħa importanti interparlamentari biex niddiskuti magħkom suġġetti importanti bħal l-Istrateġija Ewropa 2020 u SMS Europa għal 2015. Naħseb li ħajkonna ħafna opportunitajiet, speċjalment mal-Parlament Ewropew u l-membri parlamentari Ewropej biex inkomplu dan id-dibattitu li lin minn din il-ġimgħa ukoll. Fisem il-Kummissjoni nixtieq ngħid li ħaġa sabiħa li qed nara ħafna membri tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk illum. L-istrateġija l-Ewropa 2020 adottata fl-2010 tagħti viżjoni fuq medda twila ta' żmien għal mudell soċjali Ewropew għal dawn l-10 snin li ġejjin. Wara l-ewwel snin ta' implementazzjoni wasanna għal 2020 kważi u issa importanti li nagħmlu xi riflessjonijiet. Din hija l-ambizzjoni tar-riażami tal-istrateġija li qed tagħmel il-Kummissjoni bħalissa. Progress lejn il-miri sissa ma tantx kienu uniformi, kollox ma kollox l-Unjoni Ewropea qiegħda fit-triq jew kważi biex tilħaq il-miri dwar l-edukazzjoni, il-klima u l-enerġija. Xorta ħażina iżda ma nistax ngħidu l-istess ħaġa għal miri tagħna fuq l-impigi, ir-riċerka u l-iżvilupp u t-tnaqqis tal-faqar. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa bla dubju xeklet il-sistema bil-burokrazija u l-Istati membri ma nexxelhomx jagħmlu reformi tal-ekonomiji tagħhom fi żmien ta' kriżi u dan ovvjament qed jaqgħu lura issa fuq il-miri tal-istrateġija. Impenn imġeddet tal riformi strutturali jitfit ma' xprun koordinat investiment u responsabilità fiskali huma ewlenin biex nkun nistgħu nistimulaw it-kabbiru l-impjiegi. Ippermettu li ngħid kentejn dwar kif biħsibna immexxu l qoddim din ir-reżami. F'Marzu tal-2014 il-Kummissjoni preżentat komunikazzjoni billi ħtat rendikont tal-Istrateġija Ewropa 2020 u analizzat il-qada korrenti kif ukoll il-progress ninkiseb sissa għal dawn l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Wara l-komunikazzjoni kien hemm konsultazzjoni pubblika fuq l-Strateġija l-Europa 2020 bejn nar il-5 ta' Mejju 2014 u l-31 ta' Ottubru ta' sena li għaddiet. Kellu fil-mira li ħaddan l-idejat ta' daw kollha involuti fl-implementazzjoni tal-istrateġija. Tallimna mill-esperjenza u l-aqwa prassi ta' xulxin. Il-Kummissjoni rċevit kważi 800 kontribut f'dan il-konsultazzjoni pubblika u dal-waqt ser neprezentaw ir-riżultati ewlenin. Fil-bidu l-Kummissjoni pjanat li tippreżenta r-rieżami tal-Europa 2020 fir-rebbija tal-2015. Madana kollu, meta nqisu l-prioritajiet l-oħra li għanna nippreferu li nirreflettu ftit aktar u iktar il-qoddim noħorġu bil-proposti għal rieżami. Il-passi li jmiss ser ikunu dawn. L-ewwel, il-Kummissjoni se tippreżenta sintesi tal-sejbiet ewlenin mill-konsultazzjoni pubblika. Flimkien ma rapportaċ aġġornat dwar il-qada korrenti fir rigward il-miri tal-Europa 2020 u iktar il-qoddim il-Kummissjoni ser toħroġ bi proposti għal rieżami ta' din l-istrateġija. Ix-xogħol li ġejjin ser ikunu strumentali biex nidentifikaw il-modell ta' tkabbir għall-Unjoni Ewropea snin li ġejjin. F'dan ir-rigward, avvenimenti bħal dawn tal-lum huma vitali biex insaħħu dialogu u nkunu ta' intermedjarji bejn l-istituzzjonijiet u l-partit interessati. Il-Parlament Ewropew edha rwol importanti mit-tnedija ta' din l-istrateġija. Il-Kummissjoni tafda li dan l-impenn favur l-istrateġija tkabbiru l-impjegi ikompli fis-snin li ġejjin. Issa nixtieq nitkellem dwar iċiklu tal-semestru Ewropew għall-2015 li huwa wieħed mill-lodot ta' implementazzjoni tal-Istrateġija 2020. Kummissarju Tyson ser tindirizza aspetti iktar ġenerali ta' semestru Ewropew għalhekk ħanżon fil-qosor fuq dan is-suġġett u nifoka l-aktar fuq ir-rabta bejn is-semestru u l-pjan ta' investiment. Pala introduzzjoni nhar 28 ta' Novembru l-Kummissjoni preżentat il-AGS tal-2015, stħarriċ ta' tkabbar, ta' stħarriċ annwali ta' tkabbir, fukajna fuq l-investiment, it-tieni li kunem riformi strutturali u t-tielet li nkomplu il-konsolidazzjoni fiskali favur l-ambjent fiskali. L-AGS tal-2015 prezenta wkoll il-proposta tal-Kommissjoni ġdida biex nkunu nistgħu nsaħħu is-semestru Ewropew. Ħanajt kentejn fuq l-investiment Palma tafu l-pjan ta' investiment mibni fuq dan triangolu. L-ewwel, il-Fond Ewropew tal-investimenti strateġiċi, l-EFSI. Dan il-Parlament bħalissa tjifli l-abbozz ta' regolament u tanħarsu l-qoddim biex ikun hemm diskussjonijiet produttivi biex noħolqu dan ir-regolament mill-aktar fis possibbli. It-tieni, ix-xogħol għall-investimenti u l-ħabb ta' konsulenza teknika Mill-istati membri kollha qed joħroġ li dan huwa element ewlieni għal proġetti u l-investimenti. Dawn iż-żewġ pilastri għandhom jibdew jagħtu mbottatura għall investiment pubbliku u privat, speċjalment dawk il-pajjiżi fejn hemm distakki fuq l-investiment privat naħdmu anki fuq dan fis-semestru Ewropew. It-tielet għall-inizjattiva tal-investiment biex ikollha effetti dejjema rridu riformi nazzjonali u Ewropej biex jespandu u jsaħħu s-suq waħdini. L-agenda konkreta għadha tiġi definita ma nafu diġà li l-Unjoni tal-Enerġija u s-suq uniku diġitali ser ikollhom rwol importanti x'jaqdi. U mill-ġdid ukoll meta nitkellmu dwar l-insarfu dan f'rekomandazzjonijiet konkreti is-semestru irrid jaqdi rwol tiegħu. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Kummissjoni verament tħares il qoddim biex tisma' minn għandkom x'taħsbu. Nafu li l-Parlament Ewropew għandu interess ħerqan fil-semestru Ewropew u fl-istrateġija l-Ewropa 2020. U f'dan l-aħħar ta' input siwi għal dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi l viċi President Katajnen. B'xorta ħażina Marian Tyson ma setax tattendi minħabba problemi ta' saħħa żgħir ma setax tattendi għal din il-laqgħa għalhekk ngħaddu billi nibdew bil-pass li jmiss fuq l-aġenda tagħna jiġifieri ngħaddu l-kelma l rapporters L-ewwel il-rapporter tal-Kumitat Ekon l-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji fuq l-AGS, l-istħarriċ annwali ta' tkabbir. Permettuli ngħidilkom l-Kommissarju Katajnen illi ta' bilħaq aħna impenjati ferm biex niżguraw li nimxu malajr ħafna fuq ir-regolament dwar l-EFSI, il-Fond Ewropew dwar l-investimenti strateġiċi, qed naħdmu fuq dan qed narbluh u ħankunu proattivi biex nagħtu l-kontribut tagħna. Imma xorta waħda ħannifukaw li dan ir-regolament jiġi approvat fil-ħin. Aħna nserħu fuq il-kooperazzjoni tagħkom biex flimkien niddiskutu u dan il-pjan li u ħan diskutuh għada fil-ħodu jibda jaħdem. Mela, l-ewwel kellim huwa Darius Rosati, rapporter tal-Kumitat Ekon fuq semestru Europol. Iva, grazzi President. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju Katajnen tal-li tana din l-istampa ġenerali tal-semestru Ewropew u r-rabta tiegħu mal-Ewropa 2020. Jiena kont shadow rapporter fuq ir-round aħari fuq ir-rapport dwar is-CSRs, rakkomandazzjoni speċifiċi pajjiż pajjiż u issa rapporter dwar l-AGS, istħarriġ annwali ta' tkabbir. Dan qed il-possibilità illi nara x'inhuma l-problemi ewlenin fl-implementazzjoni ta' din l-istrument importanti ta' koordinament tal-politika. U inti kifet kummissarju f'dan round il-ġdid ta' governanza ekonomika fl-2015 irridu nifukaw essenzjalment fuq żewġ affarijiet. L-ewwel nett illi aħna affaċċjati bi sfidi ġodda li joforqu minn ekonomija kajmana li għadha marpiljaċ imma anke sfidi ġodda, bħal pereżempju marbutin ma' sitwazzjonijiet individwali ta' stati membri partikolari. U t-tieni rridu nagħmlu użu tajjeb ta' talimiet li tallimna miċ-ċiklu ta' qabel. Jiġifieri fuq effettività xejn perfetta tal-CSRs u l-implementazzjoni tiegħu f'kull stat membru. Is-CSR ma tantx huwa effettiv 9% biss minn daw is-CSR ġew implementati bis-sieħ fl-2013 mill-Istati membri u fir-rapport tagħna l-Parlament Ewropew appolla l-Istati membri biex jisforzaw aktar biex implementaw bisieħ is-CSRs bħala parir siwi u intelligenti għal dawn il-pajjiżi biex ikun jistgħu ikkampaw mal-problemi qed jaffaċċaw. Għandna nsaħħu il-Kooperazzjoni Nazzjonali Ewropea biex ikun hemm mobilizzazzjoni tal-kapital Ewropew favur ir-referenzi li huma mbasra propju fiħdan il-rakkomandazzjonijiet. L-AGS, e publikat mill-Kummissjoni xarejn ilu huwa dokument importanti ħafna li jniedi l-koordinament annwali tal-politiki ekonomiċi fost l-Istati membri. Nittama illi fil-Parlament nkunu kapaċi li naqblu ġeneralment fuq l-approċċ integrat tal-Kummissjoni minkejja li mhux sigrit illi hemm viżjonijiet differenti dwar x'inhuma l-eruq tal-kriżi, l-kawżi tal-kriżi u x'għandha tkun l-azzjoni preferita ta' politika l-futur. Madana kollu naħseb li hemm konsens wiesa li qed joħroġ li l-approċċ ta' tliet pilastri adottat mill-Kummissjoni huwa approċċ xira. Il-pilastru ta' investiment huwa neċessarju biex inkampaw bin-nuqqas ta' fiduċa, bid-deficit tal-fiduċa Isna qegħdin ċiklu vizzjuż issa fejn investiment baxx ifisser li jissarraf kabbir baxx. kabbir baxx iwassal għal noqqas ta' fiduċa u nuqqas ta' fiduċa twassal għal noqqas ta' investiment mill-ġdid. Għalhekk importantissimu illi nkisru dan il-ċiklu vizzjuż u f'dan ir-rigward nilqaw il-rapport tal-AGS mill-Kummissjoni li huwa tentattiv li wedna li nkisru dan il ċiklu vizzjuż importanti speċjalment fl-istati membri li għandhom spazju fiskali biżejjed u riformi strutturali orjentati apposta stabiliti diġa biex iwittu triq sod, biex ikun impedamenti soda għal tkabbir ekonomiku. Dawn l-istati membri ovvjament qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex jibbenefikaw minn dan il-fond. Għalhekk l-istati membri l-oħra għandhom b'ambizzjoni jkomplu l-isforzi tagħhom biex is-swieq tax-xogħol tagħhom ikunu aktar effiċjenti, jiżviluppaw iktar politiki li joħolqu l-impjiegi, li modernizzaw il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali, inkluż il-pensjonijiet, u jissalvagwarja l-inklusività l-ġustizzja u anki l-inklużjoni hemm bżonn illi nisqu li f'ċertu emendi li qed nippruvaw nipproponu għar-rapport nisħu aktar fuq ir-rwol tal-SMEs, l-imprizi zaru ta' daqs medju, biex bekk ikollhom aċċess iktar faċilità tal-finanzi għandhom jibbenefikaw mhux biss mill-EFCI imma anke minn sorsi alternattivi għal finanzjament bankarju, pal per eżempju kapital ta' riskju jew inkella il-fondi peer-to-peer jew unjonijiet ta' kreditu biex bekk innaħħulhom ixkil li huma speċifiċi għall-SMEs. Żewġ pilastri oħra huma ferm importanti għaliex il-kompitu ewlieni tal-konsolidazzjoni fiskali favur l-tkabbir preċiżament hija li terġa' tibni fiduċa fl-istati membri. Mingħajr ma tnaqqas jew tnaffar il-livelli ta' eċċessivi ta' dejn ma nistawx nitkellmu dwar kif ħaniksbu l-fiduċa mill-ġdid u li dawn l-ekonomiji jimpoġġuhom fit-triq lejn it-kabbir malajr kemm jista' jkun. U fl-aħħar riformi strutturali li huma t-tielet pilastru tal-AGS u anki tal-istrateġija ġdida tal-Kommissjoni. Dan kollha huma importanti għaliex jipprovdu r-rabta propju mal-istrateġija l-Ewropa 2020. Meta konta tinfassal il-CSRs, intbaħt li l-Kummissjoni ser tarraf lill istati membri li huma il riformi strutturali li għandhom jimplementaw sabiex ikun jistgħu wettqu il-miri u l-anijiet tal-istrateġija għall-Ewropa 2020. L-miri tal-istrateġija l-Ewropa 2020 huma vinkolanti politikament mhux legalment iżda kif ġi maqbul fuq livell Ewropew mill-mexxejja Ewropej kollha ċertament irridu jiġu osservati. Xorta waħda jiena nħares il-qoddim għal rieżami ta' nofs il-mandat mill-Kummissjoni dwar l-Istrateġija l-2020 għax mis-sinja li qed nirċievu mhux il-pajjiżi kollha avvanzaw sal-istess punt fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u definittivament ta' hemm dowmin li m'għandux ikompli m'għandux jissokta l-Istati membri għandhom ikunhom mħeġġa anzi li jħaffu il-proċess. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li semestru Ewropew huwa komponent importanti tas-sistema ta' governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin fil-proċess li ntejbuh għaliex l-esperjenza f'dan l-istrument ma tantx ilu. Ma tantx għandna esperjenza tantx ilu magħna dan l-istrument u għalhekk irridu politiki ekonomiċi u riformi strutturali fl-Istati membri. Is-semestru Ewropew bħalissa forsi mhux perfett iżda ċertament huwa strument tajjeb. Naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni li jinsaħħuh u intuħ biżejjed flessibilta biex ikun iktar favur l-utent jekk nista' nsejjaħek l-approċċ li għandna nieħdu u l-feedback li għandna mill-istati membri jista' jkun utli mill-ġdid u jgħin biex ikun hemm iktar involviment tal-atturi nazzjonali wkoll. U dan huwa l-aħħar punt li nixtieq nagħmel. Il-ħtieġa biex insaħħu l-appartenenza nazzjonali. Din hija referenza importanti. Irdu nisqu mill-ġdid darba wara l-oħra li dan huwa tip ta' eżerċizzju li jsir benefiċċju tal-istati membri nfushom. Mhix xi ħaġa imposta minn entità barranija u m'għandix titqis bħala xi tip ta' xi ħaġa li tirri tal dak li jkun jew turtaħ. Imma għandha tkun biċċa konsulenza li għandhom isegwu l-istati membri Biex dan iseħ, kemm il-Parlament Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew rridu jkollhom sens ta' appartenenza għal dan. U għalhekk wieħed mis-suġġerimenti tagħna fir-rapport huwa li nżidu l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Thank you to Darius Rosati. Now I give the floor to the Grazzi ħafna Darius Rosati, issa naddi il-kelma l-rapporter tal-EMP fuq l-AGS, Sergio Gutierrez Prieto. Mikrofonu. Grazie ħafna, Sur President. Huwa minnu li s-semestru Ewropew mhuwiex li żjed mekanizmu ta' koordinazzjoni makroekonomika Ewropea importanti għal dik li hija il-politika eh, ma' l-istati membri huwa l-unika wieħed li għandna U ma ntużax bizzejiet, għax xina naħseb li hemm xi ħaġa nieqsa li jeżi ħaġa importanti li hija l-koordinament tal-politiki li jiġu infassla mill-Unjoni Ewropea mal-Istati Membri u propju in-nuqqas ta' eh, koordinazzjoni jew l-introduzzjoni tal-partiċipazzjoni tal-Assembleja u Parlamenti Nazzjonali. In-nuqqas ta' leġitimità demokratika li id-dinja kollha naqblu fuq u fuq dan il-proċess miex bizet li konna laqab bħal di tal-lum li verament li konsidraw bħala fuq il-politika eh, li għanna imma l-ewwel moment meta anka il-Kummissjoni qabel ma tippubblika l-AGS annwali jrid ikollha dialogu reali mal-Istati membri l-Parlamenti Nazzjonali. Jek ti pereżempju li nobligaw l-Istati membri li qabel ma jippreżentaw il-Programm Nazzjonali ta' Riforma jew kera ta' Stabilità u Konverġenza jridu jinformaw meta hemm bżonn li jiġu approvati qabel ma jinbatu lil kummissjoni Ewropea. Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li ntejbu ħafna affarijiet f'dan il-proċess sabiex il-parlamenti nazzjonali u l-parlamentari nazzjonali ħossu ruhom verament parti minn dan il-proċess imma għaliex ukoll għanna leġittimità demokratika u effikaċja. Għaliex hekk aħna neskludu l-kolleġislaturi nazzjonali l-unika ħaġa l qegħdin nagħmlu huwa li nieħdu pass lura Eh, u hemm bżonn li aħna ntejbu l kompetitività u l-ekonomiji tagħna. Għalhekk. Anka jekk il-Kummissjoni qed titħabbar dan huwa verament importanti li aħna impoġġu fl-ewwel livell, jiġifieri li nżidu din il-parteċipazzjoni l leġittimità demokratika. Aħna mill-Kumitat Empl xtaqna namlu rapport li huwa utli li jista' iservi biex inkunu nistaw nwassu, nwaslu għal tkabbir ekonomiku li għadu fraġli Is-sena li għaddiet E, bizna biftit 0% maħnix qed noħolqu bżejt impigi rridu nfakru li aħna naqqasna biss eh, ftit punti lill-Unjoni Ewropea minn eh, għal dak li huma il-livelli ta' qatt u l-ċittadini jaħsbu li l-irkupru mhux qed isir sew għaliex ma rnexxinniex innaqsu ir rati ta' diżugwaljanzi. Għalhekk aħna naħsbu li r-rapport tagħna għalqas l-idea li aħna għandna tal-Kumitat Empl huwa li nagħmlu rapport li jwetta erba' pilastri. Jiġifieri nappoġġaw l-istimoli li ġew introdotti Eh, fl-Unjoni Ewropea hemm l-istrateġija l-ġdida, imma nappoġġawhom biex ikunu iżjed ambizzjużi aħna nemnu li dan huwa pass importanti li jkollna reviżjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir, iżda aħna nħossu li qatt hemm ċertu sintomi ta' austerità eċċessiva u hemm wis konsiderazzjoni fiskali wiesa għalhekk hemm bżonn ikun hemm reviżjoni u hemm bżonn li ikunu aktar flessibli sabiex namlu din il-mistoqsija jekk dan il-proċess ta' konsolidazzjoni fiskali u xħaj permetti l-ħolqin ta' impjiegi u tkabbir ekonomiku. Aħna naħsbu li hemm bżonn li nirrevedu l-istrateġija ta' riformi strutturali kollha kemm specialment għal dawk li għandhom xaqsmu mal-impjiegi għaliex huwa minnu li il-leġislatura ta' qabel, il-Kummissjoni ta' qabel, ipprovat fl-ewwel fażi tiffoka l-istrateġija kollha tagħha fuq l-austerità mbagħad fit-tieni fażi riforma ta' strutturali, imma kien hemm id-denominatur komuni li kien li waqfu l-effett proċikliku li kellhom iż-żewġ affarijiet. Fil-fatt dan kien eċċessiv fl-ewwel parti tal-istrateġija tal-Kummissjoni Barroso. E kif it-tieni e, it-tieni parti li forsi ma ħadmitx l-ekonomija tagħna u waslet għal aktar diżugwaljanzi. Issa Minnaħa tagħna aħna rridu noħol u mantra taħt il-klim e, riforma strutturali. Maħna rridu naraw x'tip ta' riforma strutturali qegħdin isiru biex naraw jekk dawn għandhomx effett proċikliku jew le jekk mhux fil-fatt joħolqu l-impjiegi jew nkella u mhux ħajħolqu aktar disugwaljanzi. U dan huwa għapropju dak li nreferu għalih fil riformi ħitaħxol. xogħol. Ifukajna ħafna fuq ir-riforma, riforma strutturali, riforma taħxol. xogħol, Eh, da isom dawn kienu il-mod kif nistgħu noħolqu l-impjiegi waħna naħsbu li le hemm ħafna fatturi oħra, pereżempju il-politika ta' investiment li ħanitkellmu fuq wara li eh, jistgħu waslu jew le għal ħolqien ta' impjiegi u tkabbir. Iżda hemm kontradizzjoni kontinwa bej il-kumitat il-kummissjoni il-kolleġġ tal-kummissarji eh, għal dawk li huma dawk li għandu x'jaqsmu l-ekonomija u dawk li għandu x'jaqsmu l-politika soċjali Fl-AGS fil-fat nifukaw ħafna fuq ir-riformi strutturali u riforma tax-xogħol eh, l-riformi strutturali hemm bżonn, imma l-Kumitat tal impiegi kritikat kemm il-darba li dawn il riformi tax-xogħol li saru min-naħa tal-Unjoni Ewropea kellha żewġ effetti l-ewwel net frammentazzjoni eh, brutali ta' suq tax-xogħol tagħna fejn l-impjiegi li qegħdin jinħolqu il-Kummissjoni fil-annes tal impiegi jgħidu li aktar minn 51% tal-impjegi l-qegħdin joħon jinħolqu ma mhux qed jgħinu lil ħaddiema jħorġu mill-faqar, ġifri 51% tal-posti ta' xogħol ġodda li qed jinħolqu fl-Unjoni Ewropea mhux qed jitħallsu biżejjed sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jgħixu b'ċertu dinjetà. U dawn qed jiġru minħabba riformi strutturali li waslu għal riforma ta' salari li f'ċertu pajjiżi kienet wisq u verament naqset id-domanda interna, naqset il-konsum imma imma waslet biex hemm din is-sensazzjoni li l-ħruġ mill-kriżi hija verament zbilanċata. Issa, anka bejn ġenerazzjoni differenti hemm eh, ċertu distinzjonijiet bejn il-żgħażagħ u dawk li diġà huma e, fissi. Eh, u din il-frammentazzjoni toħloq distak kbir ġenerazzjonali fl-Unjoni Ewropea bil proġett soċjali rix infakru li l-impjiegi huma iżjed minn dritt li aħna eh, għandna fit-trattati tagħna, imma huma l-kurdun tal-ċittadini biex huma jħossuhom parti mis-soċjetà. It-tielet pilastru biex aħna nifukaw fuq il-rapport tagħna huwa li rridu nirkupraw il-mudell soċjali li li dan id-dajjef fi snin tal-krizi minħabba il-passi li tiħdu għalek irridu naħdmu sabiex nġildu l-faqar ġdid li hemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll biex nġildu l-populizmu, l-euroxettiċizmu li huma problemi kbar li qegħdin jaffettwaw l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U b'dan kollu aħna nemnu li Iva huwa minnu li ma nistawx ninnegaw li kien hemm bidla bidla importanti fil-politika Ewropea f'dawn l-aħħar xhur, iżda dak li aħna nixtiequ issa hemm din il-mistoqsija dwar dawn it-tibdiliet jekk hux ħajjejnu kemmx bżonnhom biex noħorġu eh, b'mod eh, tajjeb u eh, b'mod maġġel mill-kriżi. Għaliex l-impressjoni tiegħi hija li l-Kummissjoni Juncker tagħmel dak kollox li tista biex l-Unjoni Ewropea ma taqax lura fir-reċessjoni, imma mliċ bizzejed biex toħroġna eh, minn din il-kriżi għalhekk aħna naħsbu li hemm bżonn li nappoġġaw eh, li kunem dawn it-tibdiliet imma li kunu aktar ambizjużi. Ebżon li kunu aktar ambizjużi. Fil-pjan ta' investiment, aħna naħsbu li li l minn dak li diġa kummentajna jekux bizzejet jew lej jekux għan niksbu eh, dan il nivell eh, ta' appoċ, aħna naħsbu li ebżon li kunem il-riski li ma jkunx hemm effett ta' sostituzzjoni ta' investimenti diġa i-programmati u li ħaj jirċivu investimenti jiġi xiġri u hemm il-din problema tal-pressjoni ekonomika għalhekk aħna nnidu li l-pjan Juncker jintuża b'mod effiċenti biex jistimula l-investiment u l-ħolqien ta' impjiegi. Għalhekk ma jispiċċax jistosti eh, investimenti li diġà kien hemm eh, impenja lihom. U palma diġa għal il-rapporter tal-Kumitat Ekonomika hemm bżonn li nifukaw fuq l-SMEs għal aċċess għal kreditu b'mod partikolari għalhekk hemm bżonn li nitkellmu dwar ir-ristrutturazzjoni tad dejn privat tal-Unjoni Ewropea. Eja ma nifukawx fuqa imma irridu ngħinu b'mod partikolari l-SMEs u l-possibilità li huma jħolqu impjiegi. Aħna naħsbu li hemm bżonn li nimmiraw għal ħolqien ta' impjiegi, impjiegi ta' kwalità, eh, pagi deċenti, Eh, sabiex ikonna it-tkabbir għalek hemm bżonn li nintroduċu għal oħra dibattitu li diġà kien hemm fid-dibattitu tal-investitura tal-ħatra tal-Kummissjoni ta' Juncker hemm bżonn ta' qafas Ewropew ta' pagi minimi propju biex nigarantixxu u eh, nalqu din dan il-fenomenu tal-faqar anka fost dawk li jaħdmu hemm problemi bil-kontratti parzjali eh, li qegħdin jieħdu post ta' persuni li xtiequ jaħdmu ġurnata sħiħa full time imma mhux qed isibu x-xogħol. Ġviri mhux qed jissodisfaw il-bżonnijiet soċjali tagħhom u aħna rridu niffaċċaw ukoll il-problema tal-paga għaliex tal-taxxi għaliex eh, għada eċċessiva. U ta' b'siċa metta ta' qabla taxxi immirati li l-kapital. L-aħarnet, irridu nfakru li huwa importanti li indaħlu il-dimensjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nerġgħu nitkellmu dwar li MU u għandna dibattitu l-ġimgħa dieħla fil-Parlament Ewropew hemm bżonn li nħidu ssib dan il-pilastru soċjali verament jixxiequ dan il-Parlament. Għalhekk nista' u jiena naħseb li hemm bżonn ta' bidla ta' direzzjoni hemm bżonn ikkonsolidaw, hemm bżonn ikunu aktar ambizjużi biex nirkupraw it-tkabbiru sabiex dan ikun ġust lejn iċ-ċittadini kollha. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna saħna dil-kelma lil Andreas Schwab. Ħajkun qed jippreżenta ir-rapport fuq il-gvernanza hija mill-Kumitat Inko. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Id-dibattitu fuq is-semestru Ewropew dan huwa karatterizzat minn konsiderazzjonijiet politiċi ġenerali u mod konkret kif aħna nistgħu nippromovu tkabbir u kif nistgħu naraw kif l-istati membri u il-parlamenti u l-parlamenti Ewropej fil-fatt jistaw jaħdmu huwa propju permezz tal kodeċiżjoni fejn aħna jista' jkollna impatt importanti huwa propju fuq il-gvernanza ta' suq waħdini. Jina verament grat għaliex li sur Guterres għalix tani ċertu qasma jina nista' niċċara ċertu affarijiet il-istati membri għandhom rwol fil-proċess ta' kodeċiżjoni. U meta dawn il-proposti għandhom jiġu implementati fl-Stati membri sabiex is-suq waħdini Ewropew jista' jissaħħa fl-aħħar mill-aħħar mill-aħħar jidher li nistgħu jkollna 2% ta' tkabbir addizzjonali mingħajr miżuri addizzjonali meħtieġa fl-Istati membri stambat. Meta jiena nisma' il-kummenti li aħna smajna dwar il-semestru Ewropew uħut minn dawn il-kummenti na naqbel magħhom muħrut le. Minn perspettiva tal leġizlatur Ewropew hija ta' sorpriża li aħna maħniex edin nużaw eh, l-odot li għanna. Issa fissem il-rapporter tana, Sinjor Galpeċ li ma tistax tkun hawn illum Irrid ngħid mod ċar li il suq wahdini kif naraw ħahna huwa parti verament importanti mis-semestru eh, Ewropew u għandu jkollu rwol aktar importanti fil ġejjini u l-Istati membri kemm fit-Tramuntana u nofsinhar, il-Punenti u l-Vant hemm bżonn li nassiguraw li il-gvernijiet jimplementaw leġislazzjoni Ewropea bilan li s-suq wahdini Ewropew kun ħafna iżjed effettiva ċittadini Ewropej. Issa hija ħaġa tajba li l-Kummissjoni Ewropea trid tagħmel għandha l-semestru Ewropew biex tam reviżjoni ta' dawn kollu u aħna fil-Kumitat imkun appoġġaw il-proċess iżda flimkien mal-parlamenti tal-istati membri semestru Ewropew għandu bżonn ikun iżjed minn sempliċiment skambju ta' opinjonijiet fuq kwistjonijiet makroekonomiċi fuq livell Ewropew. Għanna nużaw dan din lodda dan il-forum biex nitkellmu dwar għalfej ċertu stati membri mumiex qegħdin jimplementaw leġislazzjoni Ewropea kif għandhom. Għaliex jekk nagħmlu hekk, dan jippermettilna li nġeneraw tkabbir mingħajr ma dan jiswa xejn għal ħadd. Ma jkunx spejjeż ġodda għalhekk. Dan ir-rapport u semestru Ewropew huwa verament opportunità tajba u nittama li konna dibattitu tajb mal-Istati membri. Grazzi ħafna Issa nistaw niftħu id-diskussjoni jena diġa irċivejt 11 talba għal-kelma, issa għanna ħin anka għal-aktar għalek jena nishtiq nistieden il-dawk li jishtiqu jitkelmu sabiex jamlu dan. E, batulna ġifiri reġistrazzjoni tal-talba ta'kom, il-formula tal-reġistrazzjoni. L-ewel kellim Manuel Sarazin mill-Bundestag Ġermaniza. Iva, grazzi ħafna sur President. Signuri, Is-semestru Ewropew huwa importanti ħafna għall-istrateġija Ewropa 2020 sabiex din tkun ta' suċċess, partikolarment għal dawk li huma l-kompetenzi differenti ma ninsewx li s-semestru issa ma jkoprix mod adegwat ċertu affarijiet, id-dibattitu pubbliku huwa konspikwa għaliex mhux hemm, mhux biżejjed politiku u jista jider huwa tekniku iżejjed bħala dibattitu bejn il-Kummissjoni u il-Gvernijiet fil-Kunsill u l-argument politiku, l-argumenti politiċi fil-fatt ma mhuwiex daqshekk preżenti fid-dibattiti. Isu l-istati membri verament kienu involuti li jagħmlu rezistenza kontra Brussell, somet ġildu kontra Brussell Jiena naħseb li semestru Ewropew jista' jittejjeb. U dan permezz ta' involviment imtejjeb tal-Parlamenti Nazzjonali. Għandi xi ftit suġġerimenti dan dwar dan, jiena suġġerixxi l-ewwel nett li l-AGS, il starriġ ta' tkabbir annwali, fil-ġejjini għandu jidħol fil-kod bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsil. Sabiex id-dibattitu Ewropew fil-Parlament Ewropew jista' jissaħħaħ u jinstema aktar, il-parlamenti nazzjonali jistgħu jkunu involuti aktar fis-sens tal-programmi ta' riforma nazzjonali għandhom l-ewwel jaddu jgħaddu mill-kumitati speċjali l-istati membri differenti fil-parlamenti tal-istati membri mbagħad fil-plenarja. Mbagħad ikollhom dan l-appoġġ tal-kumitati. Jiena naħseb li l-parlamenti nazzjonali għandhom ikollhom kuntatt aktar dirett mal-Kummissjoni u m'għandhomx sempliciment jikkutaw każijiet nazzjonali għal dik li għal-Kummissjoni. Forsi flimkien mal-Parlament Ewropew għandu jkun possibli li il-deputati jippreżentaw kas u dim il-Kummissjoni sabiex għajmu ċertu kuxenza għalek jena nissuġġerixxi li kull Parlament nazzjonali eh, il-Kummissjoni tippreżenta l-proposti tagħha għar rakkomandazzjoni li speċifiċi għal kull pajjiż qabel ma jgħaddu dim il-Kunsill ħalli hemmhekk ikun hemm dibattitu mbagħad mal-Kummissjoni, mal-Oppożizzjoni, mal-Gvern u anke forsi mal-Parlament Ewropew fis-sessjoni plenarja ta' kull Parlament Nazzjonali. Mbagħad apparti dan kollu, naħseb li l-Parlament Ewropew, anzi nazzjonali, għandu jkollu involviment limitat u kapacità limitata sabiex huma stess jagħmlu mistoqsijiet diretti u jagħmlu mistoqsijiet lil kummissjoni U tkun ħaġa tajba jekk fih is-semestru jista' jkun hemm bil fuq iċ-ċifri il-kbar biex wieħed ikun jista' jikseb il-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020 mhux għal 2020 biss, għal 2030, imma għal kull sena ta' kalendarju. Grazzi. Grazzi ħafna anka għal proposti konkreti minna ħatijak, issa l-kellim li miss Ivo Oliveira mill-Portugal. Grazzi ħafna, Sur President. Huwa importanti ħafna li konna dan id-dibattitu bejn il-parlamenti għaliex aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' bidla fl-Ewropa. L-Ewropa qed titħasseb mod tajjeb dwar in-nuqqas ta' tkabbir ekonomiku u nuqqas ta' impjiegi, eh, it-taqis tal-ġit u id-deflazzjoni u aħna naraw li il-pjan ta' investiment ta' Juncker huwa wieħed pożittiv ħafna irrit jifem kif l-effett mm, multiplikatur ħa jaħdem. Iżda fċertu pajizi l-opinjoni pubblika turi li hemm bżonn urġenti ta' politiki differenti, hemm bżonn li naġlu eh, nitlu aktar fid-dettal biex insolvu il-problemi reali tan-nies ta' kulju. Meta ħarsu li ċifri u indikaturi Portugiżi ħana naraw ħafna qatt fost iż żaza u li qed jiżdied, bir-riskju tal-faqar li qed jiżdied qed naraw diffikultajiet f'servizzi soċjali bħal dak tas-saħħa, Meta ninsistu fuq politika ta' awstarjetà naraw effetti drammatiċi soċjali. E, Il-ġenerazzjoni ta' zaza ħed titħalla e, mal-ġemp. Il-Kummissjoni dal ħodu qalet li qegħdin jaħdmu fuq inċentiv ġdid dwar din is-sitwazzjoni. Aħna ngħidu li ħaġa urġenti u li għandha bżonn e, taġġel aktar. Fl-istrateġija 2020 irridu nistaqsu jekk nistgħux nirreveduha biex l-affarijiet iċaqalqu iżjed malajr, nistgħux nikkorreġuha sabiex tkun tista' tadegwa ruħha għal pajjiżi kollha, jkun hemm ridistribuzzjoni miżjuda, tinkoreġixxi aktar ikwaljanza fl-Unjoni Ewropea, eh, tagħti tama li żgħażagħ u kulħadd ikun aktar favur l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li miss. Zdranġur Kovic mill-Kroazja. Spera li <laughs> pronunċejt ismek sew. Għalipa, ullo korrekno. Thank you. Grazzi ħafna, l-pronunċatija kienet tajba. Grazzi, President. Meta niġu għall-istrateġija tal ju 2020 din hija xi ħaġa li se tkun suġġetta għal reviżjoni fis-snin ġejjin f'dak li għandu sema' effiċenza. Għax huwa normali li nirrevedu kull strateġija x'inti għandek żviluppi ġodda u xejri ġodda u rridu nadattaw ruħna. Issa qed nitkellmu fuq das semestru Ewropew waqt mill-prekondizzjonijiet ta' għad-kabbiru impjiegi huwa ovvjament konsolidazzjoni fiskali u stabilità finanzjarja kull tip ta' zbilanċ irid jiġi eh, solvut biex nipromovu l-impjegi. Ovvjament li hu importanti huwa settur investimenti mis-settur privat. U gvern irid ikun proattiv. Il-banek irid ikollu irridu jkunu likwidi, irridu nieħdu kont ta' tal-livelli baxxi tal-rati ta' interess. Imma l-irkupru mistenni għadu ma seħx u għal din ir-raġuni huwa bla dubju illi huwa fidejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri illi jkollhom iwet u rwol tal-ixprun u li għatu kuraġġ u leverage biex jipproduċu effetti ta' sinerġija tajbin. Nixtieq ngħid ukoll li nippretendi analiżi tal-ħtiġijiet u l-effetti potenzjali ta' daw is-sinerġiji meta il-Bank Ċentrali Ewropej il-Bank Ċentrali Ewropew jieħu ċerti azzjonijiet u deċiżjonijiet u dan il-mod business ta' naslu biex ingawdu mir-riżultati tajba. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss Richard Jung mis-Senat Franċiż. Grazzi Sur President. Ippermetti li nisħaq fuq il-fatt li għanna ftit raġuni biex noqogħdu nifirħu bina nfusna kif dak minn tkellem qabel għadu kif għala għandna rati ta' interess baxxi, rati ta' impjiegi eh, oljin, rati ta' nuqqas ta' impjiegi oljin u m'aħniex il-bot mill mid-deflazzjoni. Fil-fatt maħna xej il-bot minna, qed e, tistennina d-deflazzjoni, rridu e, naħdmu għatieħ l-ekonomija suppostanta taħdem aħjar. Il-Bank Ċentrali għandu politika li aħna ridna aħna stess u l-affarijiet suppost e, mxin tajbin imma mumiex. Waħda mill-punti huwa l-pjan ta' interess 315 biljun jekk il-leverage effect jimmaterializzaruhu ruħu, jaħdem. Aħna nkunu ximkien jew qrib il-500 biljuni li l-Amerikani qed ipoġġu fl-infrastruttura. Possibilment nistgħu nkunu il fuq aħna il-problema mhux li jkollna xhur sħaħ ta' diskussjoni fuq eh, metodoloġiji ta' governanza, ma il-problema verament huwa l-identifikaw proġetti u immexxuhom il-qudiem u eh, natu iktar eh, flus nitfgħu iktar flus fl-ekonomija. It-tieni punti ta' nagħmel huwa dwar il-pjan ta' investiment għandu xaqs huwa marbut ma' politiki konġunti. Per eżempju, in-networks u l-enerġija, daw il-faċilitajiet illi huma tant jużi. U dan dinja talba karba li l istruzzjoniet u l-istati membri biex jaġixxu malajr bi pjan ta' investiment u biex biex dan jibda jaħdem mill-ewwel. Grazzi ħafna, grazzi il-kellimni jmess Ivana Maletic mill-Parlament Ewropew. Il-wara nofsnar tajjeb il-kulħadd, grazzi President, nixtieq nagħti merħba l-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-membri parlamentari Ewropej. Huwa interessanti ħafna naraw kemm aħna viċini u kemm aħna l-bot mill-rispett tal-mir li joħorġu mill-Unjoni Ewropea mill-istrateġija tal-EU 2020. Minn meta poġġejna dawn u d-deċidina fuq dawn il-miri. L-importanti huwa jekk aħna nnexxilniex innaqsu l-qatt, jekk nnexxilniex innaqsu il-faqar, jekk zidniex eh, in-numru ta' nies edukati, sa meta naraw il- il-xer ta' risorsi ta' enerġija jekk aħna aħniex nirrispettaw il-miri tal-perċentwal tal-GDP fil-investimentu tkabbir. Mistoqsi oħra dwar jekk l-istrateġija ta' pajjiżi individwali ixti riżulta mill-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u versa u mistoqsi oħra hija dwar jekk l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 eh, ġietx rispettata mill-istrateġiji nazzjonali Prekondizjoni biex nilqaw għal daw il-miri huwa preċiżament dan għall implementazzjoni tiegħu. Is-semestru Ewropew għandu juża rakkomandazzjonijiet għal pajjiżi biex jikkoordinaw attivitajiet tal istati membri biex nirrispettaw l-għanijiet mid-dokumenti ta' strateġija. Dak li għandna bżonn huwa livell ola ta' rabta bejn id-dokumenti strateġiċi. Mhux hekk biss imma għandna bżonn koeżjoni u politiki, politiki ta' ta' koezjoni għandhom bżonu jaħdmu fl-imkien u għanna bżonni kolna koordinament ma' l-Semestru Ewropew inkella ma' naslu xallan tal-Europa ta' investimenti u tkabbir. Grazzi. Grazzi lilek u issa kellim li jmiss Andres Galazeski mill-Parlament Pollak. Grazzi ħafna. Grazzi. Aħna għaddejna minn żmien tal-falliment ta' l-istrateġija tal-Lisbona u issa qed nerġgħu naraw l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 huwa dokument importanti ħafna imma importanti jekk dan id-dokument jiġi evalwat bħala dokument flessibli, jekk jibqa dokument riġidu wiebes imur verament kontra l-iżvilupp. Allura, qabel ma nobbligaw li xi stati membri biex jaġixxu aħjar niverifikaw il-prattiċità ta' dan il-dokument u dan il-dokument għandu jiġi valutat minn entitajiet indipendenti, think tanks jew ma nafx jiena nies akademiċi għal reviżjoni li m'għandix issir mill-politikanti. Biex bekk ma jkunx hemm idea riġida jew biex ma nilimitaw eh, b'ċertu mod li huwa karattru ta' din l-istrateġija dan, dan il aħna rridu nsaqsu blima mod daw il-politiki kollha li għandna iwaslu għat kabbir ekonomiku. U jekk ma mhux għandu dan għaliex U hemm elementi ieħor importanti. Irridu nikkonsidraw il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha budget kontribuzzjoni illi jmur kważi iktar, ftit iktar mill-wieħed wieħed fil-mija tal-gross tal-GDP tal-GNI allura ikollna fuq kollox namlu b'mod illi daw il-flus kollha jiġu e, minn fuq b'mod tajjeb u b'mod kif suppost ikun. Sawn danu il-limitu tal-ħsib tagħna. X'elementi għandna nikkonsidraw fuq kollox l-impjegi, l-impjegi u t dħul minn daw l-impjegi dawn huma garantiti mis-settur privat fil-pajjiż f'kull pajjiż konċernat. Għall-amministrazzjoni l-amministrazzjoni ġenerali tant tkun kreativa ħafna biex toħloq ostakoli. Aħna irdu nippermettu li dinja tan negozji biex tieħu nifs. id-dinja tan negozji li biex taġixi b'mod kreattiv u bebek imorru iktar il-nimxu l-qoddim. Grazzi. Eh, Paolo Sa. Paolo Sa mill-Portugal. Sir President, Sir President. Grazzi ħafna, President. Membri tal-Parlament Ewropej, Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali diġant għal li wata mill-istrateġija għall-Unjoni Ewropeja hija biex jinħolqu l-impjiegi, impjiegi ta' kwalità u li jħallsu tajjeb. Imma dawn nijiet, huma hemm kontradizzjoni mal-lanijiet ta' trojka da fil-Portugal tal l-aħħar tliet snin. X'sar fil-Portugal tal aħħar tliet snin fis-suq tax-xogħol li rajna mijiet ta' iluf ta' impjiegi mitlufa. Ir-rata tal-qatt oliet fuq livelli storiċi, fuq speċjalment fost iż-żgħażagħ fejn ix-xogħol qiegħed isir kull ma jmur iktar instabli, kontratti ħsiena, impjiegi li ma jirrendux memx avvanz ta' karriera, em emigrazzjoni vasta, tant żgħażagħ li assolutament ma jistgħux jisibu xogħol fil-Portugal jkollhom imorru barra. Allura ħaġa xokkant il komissjoni Ewropea fil-komunikazzjoni tagħha disa 02 etwetta e-, ċerti riformi issa għarmajn 15 sena ilu fl-istrateġija l-istati membri eh, ħalfu illi jaslu eh, biex konna eh, impigi kemm kem ikonna bżonn u etnikota l-Europe l-Europa għandha l-ikbar eh, possibilità ta' intelligenza u possibiltajiet imma daw eh, eh, hemm il-totalment kontrarju fil-Portugal. 26% ta' ċittadin tal-Portugal qegħdin l-isfel mill-linja tal-faqar. Allura, it-trattat ta' Lisbona u ma' benefiċ ma' benefiċ ma benefikaw xerti gruppi ta' ċittadini. U hemm zbilanċ kbir fis-suq ta' xogħol li wassal ukoll għal iktar nuqqas ta' impjiegi. Li rridu nagħmlu huwa li naqtaw minn daw il-politiki irridu bħala ikollna natu valur għax-xogħol u għad-drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi ħafna. Thank you. Now I give the floor. Sal-kelma li s-Sottilius Zanavopoulos mill-Parlament Ewropew. U nat il-Presidenza u koll l-Anita Ruzok li għall-ewel viċi Presidenta tal-Komitat Empla. President wara l elezzjonijiet fil-Greċja. l fajt imbidlu fil-diskussjoni pubblika fil-Greċja. Il-Greċja soffriet mill-effetti tal-imperializmu Amerikan fil-passat u issa f'daqqa waħda sirna ħbieb kbar tal-Greċja. Imma, imma m'għandix ikonna sitwazzjoni fejn irridu naraw in-nies jiġu mbuttati lejn il-faqar minkejja il-pjan ta' investiment kbir mill-Kummissjoni u mill-Viċi President Juncker u mill-President Juncker il għaliex l-element ta' għajnuna nirċievu għam riformi u riformi jfissru iżjed u ġieħ ta' għal popolazzjoni tagħna u dan huwa in-negattiv tal-pjan dak li qed tipprofitha mill-Unjoni Ewropea għat qed naqqas spejjeż ta' xogħol biex tagħmel il-pajjiż iktar kompetittiv. Imma bażikament dak il-linja tal-qiegħ meta niġu l-istrateġija EU 2020 għandna bżonn iktar programmi, iktar memorandums u għalhekk il-gvern ġdid Grek irid jidħol f'negozjat. U aħna mhux il-poplu Grek mhux se jintesa irridu nieħdu ftit distanza mill-Unjoni Ewropea, rridu naraw il-kanċellazzjoni tad-dejn u rridu naraw soċjalizzazzjoni tal-monopoli. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa l-kelma lis sur Paolo Guerreri mill-Italja. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Għanna nirkonoxxu li fkwa memx ma wasalna l-ebda għan għal-mir, mira l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u ovvjament hemm ħafna raġuni għal dan. Imma għanna nirrikonoxxu wkoll li ċerti żbalji bażiċi fil-formulazzjoni u l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija e, saru fil-fatt dawn l-iżbalji. Allura naħseb li reviżjoni ta' nofs sena għanna niddefinixxu u b'mod radikalment nistudjaw din l-istrateġija hija opportunità kbira wkoll biex nor kif norbtu l-istrateġija EU xinu xinu semestru Ewropew li sissa tafu intom kien kienet ħaġa kien hemm maqsum u anka l-opportunità biex nisħu fuq it-talba l din is-semestru speċjalment jekk aħna rridu insegwu b'mod ser iktar serju l-istrateġija dwar li tkun ċirkulat li tkun fil-qalba tagħha l-investiment. L-ewwel nixtieq insemmi fuq il-kontenut tal-EU 2020 huwa ċar li kif impoġġu miri fuq livell Ewropew u indawru daw il-miri fazzjoni biex jiġu adottati fuq livell nazzjonali ma tantx ħadmu allura li nistgħu nagħmlu f'dan il-waqt huwa li nippruvaw naslu biex ikollna ċertu għan f'dak li għandu xaqsam integrazzjoni ekonomiku fuq livell Ewropew biex bekk ikonna xi miri pan-Ewropej u mhux sempliciment ikunu somma ta' miri nazzjonali. Allura minn dan il-punt di vista huwa per pereżempju l-erja tal-infrastruttura, l-erja ta' it-tip ta' infrastruttura pan-Ewropea hija għan importanti ħafna ħafna li jista' jkun fiċ-ċentru ta' dan it-tieni, it-tip ta' governanza ta' din il-strateġija li dejjem kienet il-punt batut tal-EU 2020 għal-raġuni li il ħidmat ta' għalija ma ħadmitx, u għalix ma ħadmitx, ma il għalix kienem asma kbira bejn dat tip ta' approċ u l-approċ tal-growth pack ta' dal da' semestru. Allura minn hawnhekk huwa diffiċli biex norbtuhom flimkien daw it-tnej. Naħseb huwa importanti l-Kummissjoni eh, fis servej tagħha jagħmlu jisemmu eh, eh, speċifikament fuq kif għandu jxsir il-progress għall-anijiet tal-ju xinu sissa dan ma ġarax u t-tielet jekk aħna nistgħu nibdlu il-kontenut u nirrevedu il-governanza naħseb huwa possibbli wkoll li namlu ripożizzjonar tal-istrateġija tal-politika Ewropea. Allura dan huwa ċar ħafna li punt kontrastanti dat tip ta' tip ta' isma as diviżjoni bejn li nipproponu regoli ġodda fuq livell Ewropew mill-Kummissjoni Ewropea eh, eh, banijiet fuq medda ta' żmien twil dat tip ta' livelli kienu eh, maqsumin ħafna bejnietom u dan hu l-mod kif aħna nistgħu nużaw dat tip ta' interazzjoni allura li nirrevedu l-kontenut, li nirrevedu l-governanza, nkunu nistaw namlu dal repositioning tal tal-politika ċentrali tal-Unjoni Ewropea biex natu opportunità u nsaħħu tip ta' azzjoni biex nerġgħu nniedu din l-ekonomija fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna u issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Gabriella Kretu mir-Rumanija. Għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi ħafna. Eżis kollegi l għanijiet jistaw jkunu tajbin, imma biex naslu għalihom hija kwistjoni differenti. L-aħħar darba fil-laqa tagħna u għat l-ewwel ġurnata siħa li kellna ddiskutejna dwar kemmu perikolus kemmu perikolus id-dejn pubbliku u biex li l juħol joħolqu dejn ġdid. Fit-tieni jum profajna insibu soluzzjonijiet eh, biex nattiraw għal dan id-dejn is-settur privat biex jagħti kreditu għalih u s-settur finanzjarju x'kienet il-konklużjoni ovvja hemm dejn ħażin u dejn tajjeb. U issa id-daħlet idea ġdida hemm investimenti ħsiena investimenti pubbliċi diretti li qed jisom qed tifixklu l-konsolidazzjoni fiskali u mbagħad għandek fuq innoħ noħ għandek investiment tajjeb li bihom nużaw il-flus pubbliku pubbliċi. Din hija ideoloġija ġdida mhux politiċi eh, ekonomiċi, ideoloġija ma fiha xejn ħażin eh, fiha nnifisha minkejja il-rizultati batuti li għanna sissa l-ura l-mistoqsija għalix id-dawk li jtuwet u l-politika Ewropea eh, mumiex qed jaċċettaw l-importanza ta' investimenti mill-diretti mill-privat biex bekk nerġaw nibdew b'din l-ekonomija ħafna jajdu li talba ola ħadd naqqas il-fiduċja fis-swieq tagħna. Naħseb il-fiduċja wkoll minħabba l-fiduċja fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna li qed tinżel għandna bżonn eh, azzjoni urġenti u issa mill-Bulgarija u membru tal-Parlament. Għandek il-kelma. Grazzi. Grazzi ċer. Eżis kollegi. Fil-Komissjoni, fil-dikjerazzjoni tal-Komissjoni Barroso, armajn sena ilu, f'Marzu ta' sena ilu, ta' sena l-oħra fil-fat, hemm dikjerat b'mod ċar illi waqt li fil-passat l-Unjoni Ewropea kienet magna jew xprun lejn konverżjoni tul il-kriżi dan madux il-każ u li hemm proċess ċar ħafna u differenzi li kull ma jmur qegħdin jiżdiedu fost l-istati membri u flun mal-Unjoni Ewropea in ġenerali. il kummissjoni Ewropea fl-istess test tajt illi hemm pjan li tirrevedi din l-istrateġija se jkun hemm smih pubbliku organizzat <coughs> U dan seħ fit-tmiem is-sena l-oħra biex fil-bidu ta' din is-sena l-2015 fil-fatt jista' jkollna din ir-reviżjoni ta' nofs it terminu biex naġġornaw l-anijiet u l-politiki. Verament kont sorpriż b'dak li smajt Mr. Katajnen. U qal illi hemm ħafna affarijiet oħra x'namlu. U għalhekk il-Kummissjoni se tipposponi din ir-reviżjoni dan ir-review Imma kif il-Kummissjoni ġdida ħat ippjana il-fond ta' investimenti tagħha il-politiki l-oħra mingħajr fil-fatt ma tkun taf dak illi ġara sissa fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u x'aġġornamenti għandna bżonn mhux hekk biss. Verament nemmen il-Kummissjoni Ewropea tilifet opportunità ta' deb biex tpoġġi fl-imkien din ir-reviżjoni fuq livell Ewropew u fl-istess ħin e, tissuġġerixxi li fil-Parlamenti Nazzjonali jkun hemm mittem review fuq kull programm nazzjonali li ġew adottati skont din l-istrateġija. U mbagħad kien ikollna aġenda koordinata ħafna li tkun taxprun għattini pjan tal-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Il-problemi kif dikjerati mill-Kommissjoni fil-rapport qed juru problemi serji ħafna xibdew bil-konsekwenzi soċjali tal-krizi fuq il-problema tal-problemi li hija kull ma jkun għandek popolazzjoni qed tikber fleta ma mal-Unjoni Ewropea li iġib kull tip ta' konsekwenza negattiva anka fl-impjiegi. U li waslu wkoll għal eh, inegwaljanzi soċjali, hemm vojt kbir bejn dawk li għandhom l-ola redditu, dawk li għandhom l-iktar redditu bax nixtieq nispiċċa billi naqsam magħkom konvinzjoni kbira li għandi li hija li il komissjoni Juncker verament ma tafx x'għandha tagħmel jew suppost tagħmel m'għandix irrieda u x-xewqa li fil-fatt issolvi l-problemi u sempliċement qed fittex soluzzjonijiet fuq meta ta' żmien medju u turina li hija qed tagħmel xi ħaġa. Grazzi. Mr. Perinski. Grazzi Sur Perinski, sanad l mikrofonu minnu fih lil Pervanx Beres, membru parlamentari Ewropew. Grazzi ħafna, Aziz President. Fil-qafas ta' semestru Ewropew, kif qalet il-kollega, Naħseb il-kollega Andrea Ġvabu kol semma s-suq intern nixtieq niddiskuti fuq xi ħaġa differenti li għadha ma semmitx fil pjanta Junker Juncker jekk misejra żbal, fil pjanta Junker hemm sfidi marbuta mas suq u naħseb li huma essenzjali. Investiment fuq medda twila ta' żmien suppost għandu jiffinanzja bidla f'dak li qed nagħmlu, speċjalment fir-rigward l-ambjent. Meta nqisu dan, Il-prezz tal-faham huwa indispensabli għanna bżon viżibilità fil-prezz tiegħu, però dan mhux il-każ u għalhekk jiddispjaċini il-deċiżjonijiet li ħadna fir-rigward stabilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-faham u tal-karbonju in ġenerali ma rnexxinniex waslu il-frott bihom. It-tieni parti tad diskors tiegħi tixtieq tiffoka wkoll fuq parti oħra tal-pjan ta' Juncker Dan huwa importanti wkoll għax importanti li rridu nkunu voluti. Għaliex jagħmel sens li jkollna investiment kbir fis-suq uniku diġitali meta bat il-benefiċċji ma waslux għand beneficjarji li qed jistennew il-frott tal-investiment tagħna jiġifieri il-pubbliku in ġenerali. Il-valur miżjud bażikament ħajtieħed minn kumpaniji kbar bħal Google, Amazon, Facebook u oħrajn. Ġifieri jekk ħajkun hemm investiment massiv fil-ekonomija diġitali, irridu nkunu determinati bl-istess mod meta niġu biex nindirizzaw it-taxxazzjoni tal-prodotti ta' din it-tip ta' ekonomija. Xi ħaġa li bħalissa mhux qed nagħmlu. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollega tagħna mill-Parlament Ġermaniż Is-sur Sarazan għall apporċ li wera għal uħut mill-proposti li aħna nħossu li huma estremament importanti biex ikun hemm iktar demokrazija fis-semestru Ewropew. Biex bekk ikun il-kodeċiżjoni fuq l-istrateġiji Ewropej, eċetera. Naħseb li issa għandna bażi li fuq nistgħu naħdmu flimkien u nagħtu l-frott b'xogħolna. Grazzi, Sinjura Beres, issa ngħaddi l-mikrofonu lis-sur Neofitoj minn Ċipru. Jek joġbok. Grazzi, President. Qed niddiskutu modi kif nistgħu noħorġu mir-reċessjoni. Kif ħanħorġu mir-reċessjoni? Jekk hemm xaġa li naqblu fiha hija li l-aqwa mod kif nimxu l-qoddim huwa permezz ta' tkabbir. Ma ħaġa tajba li nisimgħu dwar 315 biljun euro bħala investiment u tħadġa tajba wkoll li nsimaw dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u il-QE, il-Quantitative Easing. Mhux faċli imma waħdu, mhux bizzejiet, kabbir ekonomiku f'ekonomija ħielsa tista' tinkiseb biss fl-Ewropa billi jkun hemm investiment kwalitattiv. U naħseb illi xi kultant ninsew dan U għam evidenza ta' dan, importanti li niftakru tajjeb x'inhuma l-problemi reali tal-Ewropa li huma dawn. Għal snin twal l-ekonomija Ewropea ilha titlef il-kompetittività tagħha viżavi bija tad-dinja. Ma kompetittiva tilfet l-ispunt kompetittiv tagħha u għalhekk m'hemmx wisq xewqa li jkun hemm investiment Għalhekk rridu nkunu aktar kompetittivi biex nkunu nistgħu niġbdu l-investiment u l-investituri u nagħtu ħarsa lejn il-problemi tal-Ewropa brasna minn qoddim. Rridu nħarsu lejn l-affarijiet ċaru tont. Però rridu naraw ukoll il-kontenut. Għal daqstant, m'għandniex wis riservi ta' enerġija, nafu li għanna problema tal-forniment tal-enerġija u s-sigurtà tal-enerġija. Inna nesportaw industriji tagħna barra mill-Ewropa u magħhom nesportaw l-impigi u inna nitilfu fil-ġdida digitali u koll. Allura rridu nħarsu lejn dawn il-problemi minn raselajn. Irridu l-industrija Ewropea tkun iktar kompetittiva li xinkella għasnin li ġejjin ħanibqaw nimfnow fit reċessjoni sħiħa. Jien ġej minn pajjiż li kellu jaċċetta programm ta' ġustament stret ħafna u għalhekk nistaqsi kif nistgħu niġu lura l-żvilupp ekonomiku permezz ta' iktar tislif. Allura ma nistgħux naslu għal tkabbir bil-inkomplu niġmaw dejn fuq dejn fil-pajizi tagħna, għalhekk hemm bżonn tarf dawn l-affarijiet qabel ma nistgħu nixbu progress reali. Grazzi mill-Parlament Portugiż nad il-mikrofonu lill-kellima. kollega Portugiża mill-Parlament Ewropew. Iva, grazzi President, biex noħol l irridu rridu nindirizzaw is-sitwazzjoni li qegħdin fiha l-ħaddiema llum. Jekk inħarsu l-istudji tal-Kummissjoni stess minn pajjiżi pereżempju, imma ma tapplikax biss għall Portugal din il-kwistjoni tapplika l kulħadd. Jekk nagħtu ħarsa lejn in-numru ta' ħaddiema li huma foqra wkoll dawn qed jiżdiedu. Il-ħaddiema foqra qed jiżdiedu. Qed nitkellmu dwar pjan ta' investiment, imma nistaqsu lil nfusna għalfejn għandna bżonn pjan ta' investiment. Ovvjament l-investiment jixpruna l-ekonomija, jistimula. Iżda l-għana ħari huwa l-benessri tal-bnedmin. U allura l-mistoqsija din dan kollu ħaj għall għal benessri tal-ċittadini Ewropej? Li rridu ngħidu huwa li jekk ma jkunx hemm klawżola ta' salvagwardja f'dan il-pjan, mhux ser niżguraw li l-impjiegi jiġu meħluqa. Xi ħaġa bid-drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet ta' vera li ħarsu l-ħaddiema, ħan nitkellmu dwar infrastruttura tal-enerġija, tat-trasport. Irridu investimenti kbar li jkunu ta' benefiċċju għal ħafna konsorzi privati li qed sawru bħalissa l-pjanijiet ta' investiment tagħhom iżda tasar tasar meta tara dan il-pjanijiet kollha u dan investimenti kollha. Ħajkun hemm impjiegi permanenti ħansolvu l-problema li m'għandniex sigurtà fl impigi ħatejn il dawk in-nies li qed jispiċċaw taħt il-linja tal-faqar. Dawn huma l-mistoqsijiet speċifiċi tiegħi u nixtieq mislitom propju mill-AGS tal-Kommissjoni. Hemm żewġ sentenzi li forsi tista' tarhom fuq fuq, imma naħseb li jistgħu jqirdu l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħna. Il-Kommissjoni tajt li neħtieġu ninvestu fil-servizzi ta' sigurtà soċjali u anki sostituzzjoni ta' dħul. Qed jgħidu li għandna noħolqu servizzi ta' attivazzjoni tal-impjegi. Il-mistoqsija tiegħi din Xirridu noħolqu realment? Irridu noħolqu iktar placements, iktar apprendistati, iktar traineeships, dawn is-servizzi ta' attivazzjoni fl-impjiegi. Xi jfissru eżattament? Ħajsolvu l-problema tal-impjiegi? Jekk hekk qed nippruvaw nagħmlu huwa dak li qed nippruvaw llum, ġifieri nagħtu essenzja ta' l-mijiet ta' ħaddiema mill-amministrazzjoni pubblika biex imbagħad nerġgħu nimpjegawhom f'kuntratti ta' apprendistat jew b'kuntratti oħrajn kull ma nagħmlu wan kasbru problema tal-qatt u fl-istess ħin inżidu l-kwistjoni u l-fenomenu tal-ħaddima foqra u tal-nuqqas ta' sigurtà fl-impigi. Dawn huma impigi iva, ma mhux impigi permanenti u għalhekk li nixtieq nisma' il-Kummissjoni huwa dan Mux minnu li l-fond kommentatarju mandux jintuża għal relazzjonijiet tal impiegi li ma jkunux siguri, dan mandux ikun prinċipju, naħseb dan iwassalni mistoqsija oħra. Huwa inaċċettabbli li kunem intervent fl-affarijiet tal-istati membri u dan nishtiq norbtu mal-ftejmiet tan-negozjar kollettiv. Dan qiegħed hemm biex ħares il-ħaddiema mhux suppost jagħti palata lil min iħaddem. Għal daqstant. Xi kultant nisimgħu ħafna kliem sbieħ dwar il-ħarsin tal-negozjar kollettiv u l-ugwaljanza tal ħaddima nisa u rġil, imma fl-istess ħin qed nappellaw għal flessibilità u li dawn il-gruppi ta' negozjar kollettiv irridu ndajfuhom. Allura l-Kummissjoni fuq li ma naħa xaqleb, x'inhuma l-interessi li qed tħares din it-tip ta' komunikazzjoni? Grazzi. Il-President tal-Kumitat tal-Budget, l-Onorevoli Ortwas. Grazzi, President. Nishtiq nwissi n-nis kontra ħafna wedit firħa, folots. L-istrateġija tal-Lisbona kienet xi ħaġa mill-isbaħ u l-kapijiet ta' statu ta' gvern qabdu approvawa b'ħafna tlellix u ċerimonji, imma hemm kontrast enormi bejn l-anijiet li semmaw dak iż-żmien u dak li mbagħad wetqu ħafna gvernijiet. Mill-klima l-fatti hemm baħar jikkombatti u ħafna drabi l-istrateġija 2020 mhix differenti f'dan kollu u għalhekk is-Sur Katajnen qal li hemm bżonn noħolqu ħafna mpigi bil-pjan ta' investiment ta' Juncker se jirnexxielna. Imma niftakar għal meta eh, bdiet tiċċirkola l-munita euro, suppost iż-żona euro s ssir l-iktar żona prosperuża fid-dinja, ma naraw ir-riżultati llum il-ġurnata x'inhuma. U għalhekk il-problema ewlenija li għandna fl-Ewropa hija l-governanza, jew nuqqas ta' governanza aħjar, u l-inkonsistenzi li joħorġu minn dan kollu. id żona euro sfat l-ewwel vittma ta' dan ħadmet wartu żar għal xi għaxar snin jew kważi, imma imbagħad malli ġiet l-ewwel burraxka u rajna r-realtà x'inhi, r realtà laqtitna fil-laħam il-ħaj. Mill-konferenza ta' dalodu tajna ħarsa lejn il-kontijiet mhux imħalsa fl-Ewropa. U l-fatt huwa li l-Ewropa qed tkompli toħloq problemi billi ma tħallas il-kontijiet mibawta lila mill-beneficjarji u beneficjarji potenzjali. Il-Kummissjoni ma tistax tħallas il-kontijiet għax m'għandix biżejjed riżorsi u għalhekk id-dejn ikompli jinġama'. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu biex inżidu l kuxxenza fost il-gvernijiet dwar din il-problema biex isibu tarfa u jindirizzawha. Fil-ħarifa tal-2014 kien hemm xi riżorsi li bdew ifeġġu bħala soluzzjoni u l-Unjoni Ewropea kisbet 5 biljun euro. Dan kien riżultat ta' sanzjonijiet li resqet l-Unjoni Ewropea u aħna ħsibna li dawn il-5 biljun euro kienu ser imorru biex iħallsu il-kontijiet mhux imħalsa lilhom l-aktar magħna, però kien hemm il-gvernijiet nazzjonali li rridu jiggranfaw ma' dawn il-5 biljun euro biex jippruvaw artifiċjalment tejbu il-budgets tagħhom. U dan kull mu huwa tlellix bżar flajnejn għaliex dawn it-testijiet mhumiex ħajġu indirizzat ix-xorta jaqa' fidejn istati membri biex jiddeċidu U meta nħarsu lejn il-kontijiet tal-Istati membri għandek iżid ukoll l-ammonti li huma dovuti lil budget Ewropew u l-ammonti pendenti. Hawnhekk qed nipprova nkun provokattiv għat-tapposta. Naħseb li dan ikun ifisser illi l-kontijiet tas-settur pubbliku jeħtieġ li jirriflettu r-realtà ġini. Fil-rigward l-Istrateġija l ewropa 2020, il-Viċi President tal-Kumitat Pollak tal-Parlament Pollak għall-affarijiet Ewropej qal illi il-budget Ewropew huwa wieħed fil-mija tal-GDP. Iżda r-riżorsi allokati lil budget Ewropew jiġu mill-Istati Membri. U allura naħseb li dak li neħtiġu nagħmlu huwa li konna armonizzazzjoni tal-preżentazzjoni tal-Istati Membri tal-kontijiet tagħhom stess. Irridu nagħtu ħarsa lejn l-armonizzazzjoni ta' mod kif jiġu awdotjati u ċertifikati il-kontijiet. U bekk naraw eżattament l-Unjoni Ewropea fejn tinsab fir-rigward il-budgets tas-settur pubbliku. Naħtieġu koordinazzjoni aħjar naħseb bejn il-ministri differenti fuq il livell ta' stati membri biex bekk nkun nistgħu nikkontribwixxu għad kabbir u effettivament niġġieldu kontra iż-żieda tal-qatt. Biex nikkonkludi, ir-riżorsi propri nħarsu l-qoddim biex nisemmaw il-proposti mill-grupp Monti, iżda ma naħsibx illi dan ħajkun leħfef operat possibli u musa nikbdu xejn mingħajr l-appoċ tal-Parlamenti Nazzjonali hemm ħafna intoppi u kulturi amministrativu fiskali, r-riżultat ta' dan huwa li r-riżultat mhux bil forsi ikun l-istess minn pajjiż għall ieħor Ikunu xikunu t-taxxi, smajna milux dwar il-karbonju. Taxxa fuq il-karbonju li tkun fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea forsi tkun mod wieħed kif nistgħu ntejbu il-budget Ewropew permezz ta' riżorsi propri u bekk innaqsu l-kontributi tal-Istati membri. Forsi mod kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni problema dejjema tal-kontijiet mhux imħalsa. Iżda jekk irridu l-politika ekonomika tkun ta' suċċess, dan jista' jseħħ biss permezz tal-governanza ekonomika u hemm il-problemi bħalissa fuq dan qasam. Naħseb, grazzi. Il-President, naddi il-mikrofonu l-Sur Kostas Mavridis minn Ċipru, membru tal-Parlament Ewropew. Nik jozbu. Grazzi, Signora President, e permetti li nibda punt osservazzjoni fuq l-Istrateġija Ewropa 2020. Mhux qed nitkellmu dwar, dwar modell ekonomiku, mhuwiex modell soċjali lanqas, it-tnejn li huma fl-istess ħin. Meta nitkellmu dwar l-Europa 2020, irridu niftakru li hemm id-dimensjoni ekonomika kif ukoll id-dimensjoni soċjali wkoll ma nix ninsow illi meta ħlomna bl-istrateġija l-2020 l-Ewropa kienet kompletament differenti, kien hemm gbar kbar fil-familja Ewropea minn dak iż-żmien hawn li saħħow. Dan ma nix ninsawx, it-tieni l-anijiet li ġew stabilitu dan qaluh il-kollegi ma tantx ksibnihom kollha. U għalhekk il-mistoqsija din hawn xi ħadd hawnhekk fiduċa li jista' jgħid li l-anijiet li ġew stabiliti dak iż-żmien ekonomikament jew soċjalment ċertament ser jintlaħqu fis snin li ġejjin ma naħsibx li hawn xi ħadd hawn ġon jaħseb mija fil-mija li dan huwa l-każ. U jiena jidirli li l-politiki li wasluna fejn insaħbu llum Ġoluna naħsbu, kif jista' jkun hemm pajjiżi oħrajn li qed jimxu qed jimxu passa ħjar minn tagħna irridu narfu illi kien hemm pajjiżi li kellhom politika makroekonomika differenti. Aħna qed nippruvaw nlaħqu magħhom issa, imma qed nagħmlu dan isu bin-nifs. U għalhekk ma naħsibx li dan ħajam l-naj pal-futur. Issa, il-pjan ta' investiment Juncker ġi aċċettat mill-lemin sa' xalluk li minajr flejjes pubbliċi musser noħorġu minn din il-kriżi u naħseb li dan huwa korrett Madana kollu, punti ħor nistuq nisqu u għadan. Irridu naslu f'xifer l-irdum, ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea, qabel ma nibdow narblu u naħsbu bir-reqqa biex ikun hemm bidliet sostanzjali, verament irridu naslu darna mal-ħajt f'dawn is-sitwazzjonijiet biex ngħidu li trojka forsi mhux laqwa mod biex nimxu l-qudiem unħarsu lej l-istituzzjonijiet Ewropej u għalek najdu li forsi d darbem zonnom li xi pjuttos differenti. Grazzi. Eh, Aiden Hayden eh, from Ireland. The floor is Mela naddi l-kelma jissa l-Aiden Hayden mill-Irlanda. Eh, grazzi ħafna, Sinjora President, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li tkellem fuq din il-kwistjoni, jena naħseb li revizjoni fuq l-Europa 2020, strategija Europa 2020 hija verament fuqta. U aspett ta' diskussjoni li għandu bżonn aktar attenzjoni għandha x'taqsam mar-reġjuni U jena naħseb li hemm opinjoni li l-istrateġija sissa eh, ħadet approċċ li huwa tajjeb għal kulħadd fikseb il-miri ma ma jirrekonoxix eh, id-differenzi reġjonali bejn u anka fl-istati membri. Hemm bżonn li nindirizzaw dan il-punt, partikolarment fid-dawl l gwaljanzi li qegħdin jiżdiedu fl-Istati Membri. U fil-fatt laqatni laqtuni kummenti eh, mill-kollega Rumen fuq l-disugwaljanzi li hemm mebda dubju li għanna dawn il-problemi fl-Unjoni Ewropea, iżda jider li mux qed nirrikonoxxu dan biżejjed. U jiena naħseb l-Istrateġija Ewropa xin ħad kompli ma twettaqx ċertu miri jekk qed tibqa' taħdem minn fuq s'isfel u li mi mhuwiex proċess inklusiv li jinkoraġixxi aktar involviment bejn il-partijiet interessati b'enfasi kbira fuq is-ħubija. Kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-fatt li l-istrateġija ma iċ eh, ċertu riżultati u anke fuq il-faqar, partikolarment għax għandna aktar nies li qegħdin jgħixu fil-faqar illum milli fil-bidu tal-istrateġija li huwa verament importanti aħna nerġgħu nimpinjaw ruħna fuq dawn il-miri tal-faqar fl-istrateġija li neħduhom bis-serjetà bħala Unjoni Ewropea u Stati Membri. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, meta qegħdin nitkellmu dwar li nindirizzaw il-faqar, il-qatt u l-impjiegi għadhom li żjed kwistjonijiet importanti m'hemm ebda dubju li l-aħjar mod kif nindirizzaw il-faqar huwa li noħolqu l-impjiegi u dan jottu kollha l-inklużjoni soċjali. U hemm opinjoni importanti li waslet E, fil-plenarja aktar kmini u anka fil-gruppi ta' ħidma li irdu nindirizzaw anka il-kwalità tal-impjigi li qegħdin jinħolqu u l-kwistjoni kemm kollha kemm ta' social dumping fuq is-suq e, tal impjiegi U importanti li meta nħarsu lejn l-istrateġija 2020 nħarsu lejn mira ta' kwalità tal impjiegi biex nipromovu s-sostenibilità tal impjiegi Għalhekk e, dan jista' jagħmel kollu impatt pożittiv fuq il-livelli ta' qatt. Issa, kwistjoni li tqajmet dwar l-istrateġija ta' investiment li b'xi mod ieħor li forsi jħol ċertu konfużjoni huwa li l-President Juncker nifsu għaraf li il-pajizi tal-periferija ta' zona euro ma' konsidrati bħala ta' riskju oli mill-investituri ħajjina ta' priorità imma tul id-dibattitu kien ħafna diskussjoni dwar proġetti qed jiġu mażula bazi tal-profittibilità tagħhom. Eks, eh, u why ma mhumiex indaqs għalhekk huwa importanti l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea jridu jikkoordinaw bejniethom b'mod partikolari meta aħna nitkellmu dwar l-istrateġija Ewropa 2020 u nitkellmu dwar l-istrateġija ta' investiment, l-istrateġija Ewropa 2020 trid tkun fil-qalba tal-investiment. Intom tafu li l-kriterju biex wieħed jevalwa l-proġetti taħt l-istrateġija tal-investiment irid ikollu impenn reali lejn l-istrateġija Ewropa 2020. Partikolarment meta nitkellmu dwar ir-reġuni dan għandu jkun il-każ. Irid ikun hemm impenn impen reali moti fl-istrateġiji ta' investiment fir reġuni per tal-periferija tal-Europa u l-istrateġija Europa 2020 mod partikolari impen lejn l-impjigi u l-ħolqin tal-impjigi din għandha tkun fil-qalba tal-istrateġija ta' investiment mod partikolari għal impjigi u ta' kwalità għolja u li huma sostenibli. Din hija xi ħaġa li tkun verament parti essenzjali mill-istrateġija. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna ħalfigi redhom mill-Portugal. Grazzi ħafna, Signora President. Eżis membri. Illum diġant għal li l-Ewropa tista' timxi l-qudiem biss jekk ikun hemm fiduċja. Iżda il-fiduċja tista' tinbena biss jekk m'hemmx kontijiet xi tħallsu u l-Portugal dak li la tagħmel f'dawn l-aħħar tliet snin konna qegħdin nonoraw l-impenji tagħna. Il-politika soċjali, il-politika ta' impigi, Dawn ma nistawx narawhom minn perspettiva ta' spejjeż biss, trid tħares lejn ir-riforma strutturali tas-suq tax-xogħol, trid tipprova ta sigura ġustizzja soċjali aħjar. Issa l-Portugal għadu kif għadda minn proċess kbir ta' aġustament soċjali li wasal għal ħafna riformi, riforma tax xogħol, eh, riforma tal-amministrazzjoni pubblika. U bil-kontra dak li diġa intqal f'din il-Kamra, ma kien hemm l-ebda membru tal-amministrazzjoni pubblika li tkeċċa. Anzi, aħna qegħdin nibdew naraw sinjali pożittivi l-indikaturi qed jibdew jersqu l-fuq u qed naraw inqasqat ukoll. U tul il-proċess ta' aġġustament aħna kena rata ta' qat li telat sa' 18% ma bħalissa din ir-rata qiegħda simili ħafna tar-rata li kena fl-2011 fil-ġviri fil-bidu tal-proċess ta' aġġustament meta ħna tlabna lajnuna internazzjonali. L-ammont li l-rata li għana palissada għolja jemma inqas. U itnaqis li ralina seħ permezz tal-ħolqin ta' impiegi ġodda. Ovvjament, aħna għamilna l-almu tagħna sabiex intaffu l-effetti e, ibsa tal-pjanta aġġustament billi waqafna e, pjanta emerġenza l idea hija li l-ebda ċittadin Portugiż muħaj jitħalla mal-ġemp. Aħna qegħdin nġildu kontra d-dejn minnaħa u qed nġildu kontra l-faqar minnaħa l-oħra. Din hija kważi missjoni impossibbli. Il-Portugal ipprova jaħdem mod bilanċat, determinazzjoni b'sens ta' responsabilità L-istrateġija 2020 hija opportunità importanti għal Portugal. Aħna naħsbu li din hija opportunità sabiex inkunu nistaw natu soluzzjonijiet aħjar u aktar sostenibli soċjali sabiex il-Portugal ikun aktar kompetittiv, jerġa' jinvesti fin-nies, jinvesti fl-imprenditorija u fl-infrastruttura biex ikonna modell soċjali aħjar huwa importanti li jkollna eh, investiment fit-taħriġ vokazzjonali għax ħaġa importanti ħafna sabiex in-nies jitlu fl-impjiegi tagħhom u sabiex eh, sabiex ġifieri in-nies ikollhom l-ewwel xogħol tagħhom u dawk li huma qiegħda ikunu jistgħu jerġgħu jiġu impjegati u hemm bżonn it-taħriġ flimkien ma' opportunitajiet dawn jistgħu jgħinu biex niġġieldu l-eskużjoni soċjali partikolarment il-qatt fost iż-żgħażagħ Aħna nabżon ta' Ewropa li hija iżżir ġusta, aktar maquda u turi aktar solidarjetà. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil Jan Samradik mill-Repubblika Ċeka. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Palma għalu kellima ta' qabli, Jien ukoll nixtieq nagħmel referenza għal pjan ta' investiment ta' Juncker din ħaġa li ddiskutejnija fis-sessjoni ta' dalodu u aħna qed inkomplu niddiskutu anke issa. L-ammont ta' 315 il-biljun euro. Dawn jiġu allokati imma is-somma reali hija 21 biljun euro mbagħad din ħatiġi immultiplikata bi 15-il darba permezz ta' xi effett ta' leverage li nix kun fjena jiena huwa jekk din xi ħaġa realistika. Hija xi ħaġa fattibbli? Il-pjanijiet tagħna wkoll huma ambizzjużi, pereżempju fil-ħarsin tal-ambjent. Meta nħarsu lejn l-impatt tal-investiment fuq l-ambjent. Aħna ambizjużi wkoll meta nappoġġaw il-lejun rinnovabli tal-enerġija, aħna ambizjużi wkoll meta inħarsu id-drittijiet tal-konsumaturi u tal-ħaddiema u dawn l-ambizzjonijiet kollha inaqsu b'mod sinifikanti il-kompetittività tagħna. Meta mqabbla mal-ekonomiji ta' dinja din ta' ekonomiji oħra madwar id-dinja bħaċ-Ċina pereżempju. Il-politiki ekonomiċi tagħna huma bbażati fuq il-kunċetti bħal tkabbir permanenti jew il-kunċett ta' dritt ġenerali għal benessri għal welfare għal servizzi soċjali. U illum u reċentement aħna smajna Eh, veduti perikolużi li qegħdin jikkontradixxu il tradizzjonijiet tagħna, jiġifieri li id-dejn għandu jerġa' jitħallas. Jekk aħna ninnegaw dan il-prinċipju il-dinja il-ġejjiena tal-Unjoni Ewropea ħad tkun perikolata. Grazzi. Grazzi ħafna. La darba l-Kummissarju Tissen ma setax tipparteċipa f'dan il-dibattitu. Għatfad l naftitħin ħin? Għalek, jekk tixtiqu t-intervjenu, eh, tistaw tamlu dan għax għamel sessjoni ta' catch the eye. Fadan xaħat li jixtieq jintervjeni? Nista' niftaħ diskussjoni, jekk hawn xi ħadd addizzjonali jitkellem jista', sempliċiment tgħiduli li tixtuqu titkellmu. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Grazzi ħafna. Jena naħseb li diskussjoni li qed ikonna hija waħda importanti ħafna, hija rilevanti ħafna. Iżda jena naħseb li hemm bżonn noqogħdu naqra attenti bl-użu tal-kliem tagħna. Nixtieq nixbet l-attenzjoni għal dan għaliex waqt il-kriżi u anka wara il-kriżi aħna tennejna kemm il-darba kliem bħal riforma strutturali, aġġustamenti favuri tkabbir, impiegi, l-istrateġija għal aġġustament ta' tkabbir u l impiegi u anka eh, l-Agenda 2020 u dan minnajr ma diskutejna il-kontenut ta' dawn il-kunċetti. Għalek, jekk aħna verament nixtiequ li konna dialogu, hemm bżonn nkunu ċari ħafna dwar xe infissru b'dawn il-kliem. Fil-konċett li għanna bħalissa meta qegħdin nitkellmu dwar 2020, ħafna drabi qegħdin nitkellmu dwar xi speċi ta' eh, lista ta' xewqat għaliex eh, dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn aktar biex ikollhom dan it-tip ta' investiment biex eh, jinkoraġixxu tkabbir biex iwaslu għal konverġenza biex iħorġu mill-kriżi m'għandhomx il-marġi ta' manuvra f'termini budġetarji sabiex ikunu jistgħu jinvestu propju fuq dawn il-kwistjonijiet. U dak li qed jiġri huwa li aħna ħin kollu nitkellmu dwar l-2020, l 2020 fuq l aġġustamenti favur tkabbir u fid-dinja reali. M'aħniex qed inħallu marġni għall aġġustament għal dawk il-pajjiżi li qed jinvolvu ruħhom f'dan il-proċess. Waħda mill-kwistjonijiet li għandna nindirizzaw huwa proprju li noqogħdu attenti ħafna meta aħna niddiskutu ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż Meta il-Kummissjoni tiddiskuti mal-Parlamenti Nazzjonali jew inkella mal-Parlament Ewropew il-kontenut ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, ġifieri dak kollu li qegħdin ngħidu għandu speċi ta' realtà fiċ-ċifri. Għalhekk, jekk l-istati membri jaġġustaw eh, l-affarijiet billi sempliciment jaqtaw il-kapacità ta' investiment, jekk inti taqta l-investiment fi xienza u teknoloġija, jekk taqta l-investiment fil-enerġija nadifa, jekk taqta l-investiment fil-edukazzjoni. Iġbi, jekk ta' meqtuħ kullimkien, bat ma tistax kompletajt IVA, aħna nishtiqu li konna ġustament bazat fuq l-Istrateġija 2020. Għalek, kaħna verament nishtiqu nkunu serji f'din id-diskussjoni, hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna xi kliem nużaw U importanti li aħna ma naqblux fuq xi ħaġa li tiġi interpretata mod differenti mill-persuni differenti li jitkellmu. U dan huwa l-kumment li xtaqt nagħmel biex imbagħad ikonna diskussjonijiet ġejjiena fuq u għax irid nkunu ċari ħafna fuq xi qed nitkellmu. U fil-prattika x'inhija l-marġni ta' manuvra li għanna f'termini budgetari wara l-aġġustament sabiex pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' investiment Minnaħa l-oħra meta aħna qegħdin nitkellmu dwar il-pjan ta' investiment ta' Juncker, jekk aħna ħankunu qegħdin nistimulaw konverġenza permezz tiegħu u jekk hemm xi element li jgħin ir-reġuni l-inqas sviluppati tal-Ewropa biex eh, jirnixhom ilaħqu permezz tal-fond, ma nix nifukaw biss fuq dawk il-proġetti li għandhom l-inqas riski fiż-żoni l-inqas riskjużi, għax inkella mek għan nispiċċaw b'distak akbar mill-li kellna oriġinarjament. U dak li xtaqt ngħid, grazzi. Thank you. Eh, grazzi ħafna jidher li mawħat jħor li xtiq jitkellem. So, uh, yes, uh, Mr. 99. Caron Figlara, eh, Czech Republic. uh, kollega mir Repubblika Ċeka. Mela, nixtieq inwieġeb għal xi ħaġa li issemmit kemm darba illum fuq il-distak li qed jiżdied bejn il-foqra u il-persuni sinjuri. Huwa ċertament minnu li l-investiment għandu jwassal għal ħolqien ta' impjiegi ġodda. Iżda ħafna mill-ħaddiema eh, għadhom foqra u dan huwa sinjal verament perikolus. U aħbar ħażina ħafna għalina u l-ekonomiji tagħna. U jekk il-pjanijiet, il-pjan tal-investiment huwa maħsub biex jistimula il-tkabbir u l-iżvilupp, u aħna ħajkonna tkabbir ekonomiku, dan mhux ħajsolvi il-problema ta' distak bejn il-foqra u sinjuri. Iva ħansolvu problema iżda id-distak li hija dejjem jiżdied bejn il-foqra u sinjuri ħajkun dejjem akbar. U dan mhuwiex progress għalhekk dak li xtaqt ngħid jiena huwa li ma nistawx nifukaw biss fuq it-tkabbir. Hemm bżonn nifukaw fuq ċertu livell ta' għejxin għal ħaddiema u jiena minix l-unika wieħed li qed ngħid dan ħafna diġa għaluħ dan il-punt qabli u ħanerġa nirrepeti biex wieħed jibda it kabbi din ħaġa tajba, iżda ejja nevitaw li naħolqu problemi ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna. Din kienet ġurnata twila u interessanti, b'diskussjonijiet interessanti, għalhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kontribuzzjonijiet ta'kom. Għanaddi l-kelma issa l-Onorevoli Roberto Gualtieri, il-President tal-Kumitat tal-Ekonomija u Affarijiet Monetari, u ħaj prezenta il-kummenti ta' konklużjoni fuq dawn l-affarijiet li jina diskutu ġurnata sħiħa. Naddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna Marita, jina naħseb li kena din l-ewwel ġurnata li verament eh, rendit il-frott ta' din id-diskussjoni interparlamentarja parlamentari, jiena naħseb li fl-aħħar ninsabu f'sitwazzjoni biex nikkonsidraw li ikkonkludejna id-dibattitu twilu metodoloġiku ta' għalfej għanna bżonni kooperazzjoni interparlamentari kif għanda taħdem u x'nistgħu niksbu jew le, x'nista' tagħti jew le, u nifukaw fuq is-sustanza Irridu nifukaw propju fuq il-punt li aħna ddeċidejna niddiskutu illum. Din hija xi ħaġa kruċjali u interkonnessa wkoll. Is-semestru tal-Unjoni Ewropea il-qafas ta' gvernanza, l-istrateġija l-Europa 2020 biex nisimplifikaw l-affarijiet. Din hija il-politika ekonomika, l-istrateġija ta' politika ekonomika proposta mill-Kummissjoni għal-2015. Din hija lejżiet waħda xira u hija koerenti mal-miri fuq medda twila ta' żmien tagħna u għandna bżonn Eh, nirrevedu u nikkonsidraw eh, is-sitwazzjoni kurrenti, ġviri għanna nirbżon nirrevedu il-miri fuq medda twila ta' żmien, ġviri strategi Ewropa x'2xin. u fl-aħħar net l-għodot li għanna ta' gvernanza huma tajbin sabiex ikonna politika ekonomika effettiva, ġviri sabiex ikonna dak li Junker sejjaħ eh, gvern ekonomiku għall-inqas kif u ippreżenta il-Kummissjoni? Għalhekk dawn huma punti kruċjali. U għandhom rabtiet b'saħħithom bejnietom. U jiena naħseb li huwa ċar li aħna maħniċ ewwek biex ikonna opinjonijiet unanimi fuq kollox, u li għanna opinjonijiet differenti fuq ħafna minn daw l-affarijiet, iżda għanna opinjonijiet differenti fuq il-fatti u ċertu fatti u ċertu ċifri u maċċari ħafna ċertu fatti ġew prezentati mill-Viċi President Katajnen. Aħna maħniex qed eh, nilħqu ħafna mill-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020, l-aktar fil-qasam tal-impjigi, riċerka, l-iżvilupp, it-tnaqqis tal-faqar. Aħna dawn il-miri maħniex ħanilħquhom. It-tieni net mandiċ għalfejn, noqot nerġan nfakkar ċifri dwar il-qat, dwar distak tal-investiment li għal darboħra l-Kummissjoni kwantifikat mod ċar 15% ta' tnaqqis tal-investiment bejn l-2008 u l-2014. Aħna nafu kemmija qabbila ta' diqa il-qad il-rati tal-qad tagħna u dawk tal-Ġappun u l-Stati Uniti pereżempju, u jekk insegu l-evoluzzjoni tal-GDP wara l-kriżi globali aħna naraw li aħna konna paralleli mal-Istati Uniti sal-2011. Imbagħad bdejna eh, niċċalqu, bdejna niċċaqal nitbedu u bat kena t-tieni reċezzjoni u hemmhekk hemm bżonn eh, fl-opinjoni tagħna u għali hemmhekk uħut minna bdew jagħmlu dawn id-diverġenzi. U din qisha reċessjoni li tfajnja fuq nfussa għaliex mużajniex il-taħlita politika kif suppost mill-2011 u bdejna nintbedu minn zoli oħra. Għalek aħna ma stajniex naqblu fuq kif, fuq għaliex, fuq liema elementi tal-taħlita ta' politika ma kienu tajbin, iżda jina naħseb li ħadd ma jista' jinnega li il riżultat kienu ħed fqir, il mir ma l-ħaqnijomx u għalek emżon li namlu evalwazzjoni ġdida tal-taħlita ta' politika tagħna. U l-Kummissjoni dak li tippreżenta, dak li tipprova tagħmel, u jiena naħseb li aħna bħala parlamentari rridu l-ewwel nett inkunu konxi ta' dak li għalinna Juncker u ġi għanna u għalinna aħna il-gvern. Jien ma rix nitkellem dwar il-gvernanza. X'inhi gvernanza? Jien nitkellem dwar il-gvern. Aħna gvern ekonomiku u aħna rridu nippruvaw innaqsu iċ-ċifri tagħna naqsu l-akronimi, l-klimi komplikati, nisimplifikaw l-affarijiet. U prova jisimplifika u prezenta dak li kienem fl-AGS, ġviri strategija politika ekonomika. Proposta. U jina naħseb li jissa aħna bħala parlamentari rridu nanalizzaw il-proposta u natu reazzjoni tagħna. Proposta hija waħda sempliċi. U fil-fat, fl-opinjoni tija, din introduċit bidla meta qabla mal-passat Umba issa forsi ma naqblux jekk idbidla ix bizzejet, mhix bizzejet, ix tajba jew le, mela ninsab qoddim eh, kummissjoni li inħatret mod differenti mill-passat li jettajt qed jettajt aħna gvern u jett nippreżentaw proposta ta' politika ekonomika u dan huwa triangolu famuż. Għandek l-ewwel il-pjan ta' investiment għalix aħna identifikajna bħala priorità dan il-pjan ta' investiment tinja xaġa ġdida u jina nil-qaħħa, tini net għanna bżon naċċeleraw ir-riforma strutturali u irridu li ikonna konsolidazzjoni fiskali aktar favur l-tkabbir bħala element ta' riforma strutturali kif ukoll ta' konsolidazzjoni fiskali u din qed naraw li dan l-element soċjali bir-rikonoxximent li sissa kienem nuqqas fil-kapacità li wieħed jikkonsidra id-dimensjoni soċjali waqt li kunem l-implementazzjoni tal-politika ekonomika. Għalek, din hija proposta ta' politika. U l-ewwel net irridu nirrikonoxxu li wasal iż-żmien li jkollna livell ta' koerenza u kapaċità li eh, nirrikonoxxu script ftit linji u dan huwa prerekwiżit tal-linja ta' politika. Jekk linja ta' politika għandha bżonn deskrizzjoni ta' 10 paġni, dik mhix linja ta' politika. Jekk inti tagħmel tista' tagħmel taqsira ta' tliet kelmiet, hekk forsi qed naslu x'imkien u mbagħad tista' taqbel jew ma taqbilx. Għalhekk jiena nara dan l-iżvilupp mod pożittiv. U jiena eh, nara fil-qosor ħafna għabbażi ta' dak li ġi id-diskuss illum qed nara kummenti fuq dawn it-tlet elementi ta' trialogu, ta' triangolu. U kif nistgħu nikkooperaw sabiex din l-istrateġija tkun aktar effettiva Għaliex dan huwa r-rwol tagħna mhuwiex biss ir-rwol li qed nagħmlu kumment, aħna maħniex osservaturi, aħna maħniex ekonomisti jew ġurnalisti, aħna parlamentari, deputati, aħna rridu e, eh, neżerċitaw ir-rwol tagħna u jiena naħseb li ir-rwol tagħna u probabbilment hawn maġġoranza minna li jaqblu li din l-istrateġija nġalwa taħdem. Hemm bżonn tkun aktar koerenti, aktar effettiva u tkun effettiva u korrenti kemm tista. Fil-waqt li oħrajn ħajkunu kontra, ħajku jipprovaw jippreżentaw strateġija alternattiva għal eh, votanti tagħna fil-elezzjonijiet tal-ġejjieni. Għalek, x'nistgħu nagħmlu biex nippruvaw li din l-istrateġija nħadmuha kif suppost. L-ewwel parti ta' triangolu huwa proprju l-pjan ta' investimenti sa għada ħan diskutuh dan għalhekk minn ħanajt xejn fuq dan. Iżda huwa ċar li jina qed nara żewġ elementi fejn hemm bżonn li aħna nikkoperaw pala parlamenti nazzjonali u parlamenti Euro, parlament Ewropew. Aħna ħajkonna il-regolament eh, li jistabrixi dan il-fond fidejna u jina naħseb li hemm bżonn li nippruvaw insaħħu responsabilizzazzjoni demokratika tal-pjan. Dan huwa element li aħna nistaw nimpenjaw ruħna jina ċert dwar dan fuq dar mal-membri kollha involuti sabiex nippruvaw li dan il-pjan ikun verament responsabli, kun accountable. U rridu nitrattaw kwistjoni oħra sensittiva, ġifiri il-bilanċ ġeografiku li ħaġa ikkomplikata li xaħna ma jistax ikonna pjan li jifret u jaqsam l-investiment formula pajis kull pajis, iżda fl-istess ħin irridu nassiguraw il-fat li hemm xi forma ta' bilanċ ġeografiku li jirnexilu jinkiseb u niprioritizzaw l-investiment pan-Ewropew reali. U jina naħseb li dinja speċi ta' e, tpaċija li ħatamila iżjed probabli li konna aktar involviment ħata tal-istati membri fil-fond. U dinja xaħġa li aħna inwedukom li ħan nipruvaw namlu. Li il-fond namlu responsabli u ibbilanċat fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Minna l-oħra, aħna nitolbukom li tajdu l-gvernijiet ta'kom li t-investu fl sabiex t-investu f'dan il-pjan ta' investiment, mux pjan eh, bazat bis fuq il-pressjoni, fuq il-leverage, unbat ovvjament aħna niddiskutu il-flus minn fejn ġejjin, dik huwa tal-kumitat tal-budget, iżda bżon li jkunu bazati wkoll fuq flejes nazzjonali. Rridu nkonsidraw il-fatt li issa dawk il-flejes mhux ħajġu maduda anka fil-proċedura ta' dejn u dan huwa titjib kbir. Għalhekk kina naħseb li din hija diskussjoni li tkun utli ħafna li konna għada biex naraw kif e, b'mod konkret nistgħu intejbu dan il-pjan. The second. Umbat hemm it-tieni element li naf li huwa iktar diffiċli biex naqblu miegħu li huwa il-konsolidazzjoni fiskali. Jien personalment naħseb li ħaġa waħda importanti li nirrikonoxxu. Jiġifieri jekk miex ngħidu aħna growth friendly, jekk miex favuri tkabbir bħala fiskali ma ssirx fl-ħadd ta' ġurnata. Jiġifieri dan l-element huwa kruċjali imma dan huwa il-kitba ta' Ferrera hija formula li aħna nafu l-koll flimkien dinja, il-problema jekk fil-fatt nistawx għall-ewwel darba insegwu konsolidazzjoni fiskali li hija eh, li timxi favur it-kabbir growth friendly. Dinja aħbar fi li adazzjoni aħjar ċiklu jien naħseb huwa diffiċli ħafna għall-ekonomija tad-dinja li, li kien hemm element qawwi ta' reċiproċità u rridu ndaħlu ċertu element ta' bħal dan u dinja parti mir-regola xi huwa importanti niftakru li dil komunikazzjoni ta' flessibilità ma tibdilx ir-regola, sempliċiment qed iddefinixxi mod kif biex nimplementaw dak li hemm fir-regoli. U nista' anka noża ngħid u nirwieġeb eh, mill-kollega tiegħi mill-Bundestag Ġermaniż li naħdmu eh, li qed naħdmu eh, kontra regoli, eh, ksur ta' regola jfisser li ma nipplikawx ir-regoli wkoll. Jekk għandna riforma strutturali biex ninkoraġixxu għar riforma strutturali ma napplikawx dal-artiklu 5 tar-regolament li qatt ma ġie applikat sissa għal ħafna snin, allura forsi aħna din niksru regoli għax aħna ktibna f'leġislazzjoni b'dal artiklu u dan għandu jintuża allura ħan kuntenti bil-fatt li l-Kummissjoni forsi sa tapplika regoli u mhux li toqgħod tinsa ċerti regoli biex ma jkunniex applikazzjoni awtomatika u sempliċita imma dak li għandu jkun governanza ekonomika kif qal sew Juncker. Naħseb allura li żewġ elementi apparti l-elementi l-oħra għandek il klausula ta' riforma klawsula l-oħra naħseb huma importanti biex aħna jkollna dan il-growth friendly konsolidazzjoni fiskali hemm ċerti elementi miftuħin naqbel mal-kollegi li jgħidu li jsaqsu għaliex man għaliex ma nadattawx di klawsola, naħseb li legalment huwa eh, possibbli u naħseb il-pass li jmiss huwa dan. U anka wkoll li napplikaw dan biżjed pajjiżi u mhux parti minnhom u ovvjament tkun importanti ħafna dwar kif ħan implementaw dir-regola jew regoli biex ninkoraġixxu l-investimenti u biex ngħinu eh, anka għal preparazzjoni tal-budget nazzjonali għal-budget nazzjonali tas-sena d nagħmlu l-aħjar użu ta' din klawsola biex ikollna biex nifokaw il-budget nazzjonali tagħna fuq l-investimenti u fl-istess ħin ikunu kapaċi biex naslu lan ta' responsabilità fiskali. U koll, fl-axħar, jgħajt il-kellim l-element ta' riforma strutturali jina naħseb li l-komunikazzjoni tiftaħ il-possibilta biex nevitaw il-riskju li kellna bħala parlamentari għal-ideja li nsolvu il-problemi diffiċli għal-bilanċ kif suppost bejn konverġenza u ownership. Aħna forsi insejna il- il-parlamentari nazzjonali f'dan il-metodu dwar kif dawn il-country specific recommendations jistgħu jsiru iktar eh, vinkulanti fl-istess ħin ikunu aktar eh, tajbin għal daw il-pajjiż. Jien naħseb li d-demokrazija il-leġittimità parlamentari fuq ir-riformi il hija l-element kruċjali biex aħna naslu għall-aħjar bilanċ possibbli bejn konverġenza u l-politika li għanna bżonni ma minnaħal l-oħra is-salvagwardja ta' l-ownership. Għax minnajr ownership għat ma jkollna riforma. Ovvjament hemm imbagħad id-diskussjoni dwar x'inhi riforma strutturali u kuntent bil-fatt u fil-flessibilità hemm dan l-idea dal-kunċett li tinkarraġixxi l-impjiegi. Issa da tidher mhux biss hija riforma biex nifrankaw il-flus mill-budget, allura diskussjoni dwar xi għandha tkun jew x'inhi l-istruttura il-riforma strutturali għandha tkun importanti ħafna lina l-futur. U fl-aħħar skont il-kelliem jien naħseb illi smajna ħafna il-komment taħtiġa kbira kif naqdu da' dibattitu kollha l-odda li għanna u l-istrateġija ekonomika li għanna f'dak li għandu xaqsam mal-mira tal-Strateġija Unjoni Ewropea 2020. Naqbel ma dak li għalli s-sanitar gwerjeri, is-senatur gwerjeri, gwerjeri dwar kif nistow impoġġu iktar flimkien l-istrateġija EU 2020 u s-semestru attwali hija importanti li nevitaw li t tnejju huma kompletament separati u dan ifit huwa mezzi kif għanna mezz kif aħna naħsbu fuq u dan u personalment jina ma naqbilx jiena nikkonsidra li għaqlija li l-Kummissjoni b'xi mod waqfet ir-reviżjoni tal-istrateġija x'inkella kienet tkun iżjed eżerċizzju ta' natura uffiċjali. Issa din nibnu l-ewwel eh, ġebliet ta' din l-istrateġija ekonomika. Nispera li tgħinna biex għal irkupru ekonomiku li toqtlu imma għanna nafsu għal strateġija u infaslu mill-ġdid il-strateġija 2020 li tista' tkun issir aħjar fuq il-bażi tax-xogħol li qed innagħmlu hawnhekk. Mela allura ġifrina naħseb kellna diskussjoni ta' li tagħti frott kbir, grazzi lilkom il-koll tal-parteċipazzjoni tagħkom, il-lejla fis-seba ħajkonna il-Kummissarju Moskovici li ħajkunna l ikel mana, ikonna l-Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, u l-President tal-Parlament tal-Latvja, batada inkomplu imma fil-qafas iktar wiesa tal-ġimma parlamentari ikoll t-tieni jum tal-laqa interparlamentari tagħna li ħadd sokta li ħadd ifoka fuq punti oħra allura grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tagħkom tal-issa niltaqgħu għall-ikel u mbagħad il-qada fil-ħodu għat-tieni jum tagħna.